<coughs> Colleagues, good morning. So, Aziz kollegi, rodwa tajba, li l-kulħat nishtiq nfakkarkom il-raġuni għalfejn għanna din l-ewel parti tal-laqja biex naħtru il-ċer ġdid tal-Komitat skont il regolament u għarba tal-regol tal-proċedura għanna l-lista tal-membri kollha tas-sostituti nista' niddikjara li għanna korum għawek fis-sala l ura nistaw nibdew bil-proċedura. Hemm kandidati Dini, kjeġbu. Iva, grazzi ħafna jena nishti illi ninnomina il-kollega tiegħi Eleni Anali Van Bossult, ħajkonna bżon ta' ċer b'saħħtu ħafna biex aħna nkun nistaw niddefendu il-punti tagħna ma' kumitati oħra jnaħseb li li ħad tkun verament, tista' tkun president verament b'saħħitha u kapaċi. Hemm kandidati oħrajn. Aħna nafu l li hija membru sieħta ta' dan il-kumitat u hija tissodisfa' kriterji kollha, hija resqet ukoll dikjarazzjoni tal-interessi finanzjari, li inti taqbel ma' din in-nomina. Iva, Nistaw naqblu mela li ħanaħtru l-ċer ġdida? Uh, morning. Um... Bonġur il-kulħat. L-ewenet. Xtaqt nirringrazzja l-kollegi kollha tal-li appoġġawni, speċjalment il-koordinaturi. Naħseb li suq intern huwa verament il-qofol tal-kooperazzjoni Ewropea u naħseb li Brexit deal tajba tista' tkun verament sewja għall-Ewropa. E kif għal dan, diġà jiena naħseb li l-ikbar problema ħatkun tkun għalina l-kumitat tagħna li ddifendu rwieħna ħin kollu l pożizzjoni tagħna viżavi pożizzjoni ta' kumitati oħrajn. Aħna ħajkollna bosta problemi u, sfidi li rridu nelbu, per eżempju, suq wahdini digitali li jista joffrinna ħafna opportunitajiet, pal per eżempju opportunitajiet ta' xogħol ġodda, ktar għażla l-konsumatur, ecc. U naħseb illi nista' ngħid li qed nistenna bil-ħerqa illi naħdem flimkien ma'kom hawnhekk naħseb li aħna nistgħu naħdmu flimkien bħala komitat qed nistenna bil-ħerqa illi nagħmlu hekk grazzi lil kulħadd sa nibdew il laqqa b'mod uffiċjali jekk l-affarijiet ma jmorrux eżattament kif suppost. Skużawni, l min issa minħabba jina l-ewwel darba li qed immexxi kumitat. Qed jgħidu li hemm xi koordinaturi li jixtiequ jitkellmu. Andrea, sekjorġbok. Grazzi ħafna għana li nawgurawlek ħafna u għed nihdu kosti inti għed tkun il-President dejjem ikun hemm l-ewwel darba, iżda aħna ċerti li ntaħta biċċa xogħol tajba. Jiena xtaqt nitkellem mhux biss minħabba li xtaqt ngħidlek proset, iżda minħabba li xtaqt li nikkonferma dak li qed tinti li sfortunatament dawn l-aħħar ftit snin aħna rajna li s-suq intern ma kienx hija jitpoġġa fil-qalba tal-politika Ewropea. Din kienet problema mhux biss għall-Kummissjoni, iżda anka għall-Parlament. U naħseb li għadin raġuni Jiex okkazjoni sabiħa ħafna li issa l-ħtarna li l pala president ta' dan il-komitat aħna rridu natu sinjal illi aħna fl imkimija miegħek kan minn dak kollu nistgħu biex niddefendu l-idea tal-eżistenza ta' dan il-Kumitat tas-Suq Intern u tal-bżonn ta' protezzjoni tal-konsumatur. Minħabba jien naħseb li l-koerenza regolatorja li dan il-Kumitat ikkontribwixxa kien verament importanti fuq livell tal-Parlament Ewropew. Il-kompromessi li aħna proponina dejjem kienu siwja allura naħseb li rridu nieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni u anke riddefendu l-kompetenza tagħna fuq is-suq waħdini ehm, digitali Jiena naħseb illi L-ideja kienet illi digitali ma jfissirx biss illi ħatu iPhone jew Samsung iżda li kunem hemm koerenza regolatorja bejn is-suq online u dak offline. U din mhijiex taqsek faċli li tikseba allura hemm li jkollok spettru verament wisa ħalli bekk nkunu nistgħu niżguraw illi dawn huma kaperti. Ġifieri nixtieq niddefendi wkoll l-eżistenza u l-kompetenzi tagħna. Grazzi ħafna Andrea Siva naqbel perfettament miegħek is-sena li għaddiet jina kont Silicon Valley għallu li wkoll illi fl-Ewropa dik hija ġifija tagħna illi aħna din nagħmlu distinzjoni bejn is-suq online u offline bejn dak is-suq digitali u dak li mhuwiex illi m'hemmx differenza qalu huma llum il-ġurnata kollox huwa fluidu ħaġa parti mill ohra Nikola, Iva, grazzi ħafna, proset li l-ek, sinja president, l-ewel let, naħseb illi u għata sotisfazzjon kbir l-ewel qabel kollox, eh, għalik personali, u għanka naħseb li l-koll eh, aħna kontenti ħafna bik minħabba li la appoġġajna il-ħatra u koll. Jiena naħseb illi isu ikunem plejer ġdid f'tim meta jibda jilab fit-tieni parti tal-loba. Jista' e- ikun verament tajjeb illi jkun hemm xi ħadd b'enerġija ġdida, ġifiri naħseb li jkun tajjeb illi fil-ġimgħat li ġejjin aħna jkollna l-okkażjoni li diskutu l-iktar suġġetti problematiċi jekk kif aħna rajna f'dan l-aħħar ftit snin il-kompetenzi tagħna kienu suġġetti ta' attakki anka minnaħa ta' kommentati oħrajn. Forsi eh, min hija tiħoss li l-kumitat tagħna maċ għandu eh, maċ jagħmel sens U għan, Iżda jiena ma naħsibx li dan huwa minnu u inti tista' serra fuqna biex aħna nikkopera u naħdmu bħala tim kollha flimkien. Kemm fil-kariga istituzzjonali u anke fix-xogħol politiku tagħna. Dan huwa xogħolna aħna lkoll flimkien bħala koordinaturi kif ukoll min-naħa tal-gruppi politiċi biex aħna nfakru l-importanza tas-suq intern anke fih dan il-Parlament Ewropew. Dinja sfida pjuttost komplessa naħseb illi din hija xi ħaġa li tirrigwarda lilna wkoll iżda jiena nixtieq ngħid ukoll illi minnaħa tiegħi minnaħa tal-grupp tiegħi nista' nissigurak li lek ħanatik ħannatuk eh, l-appoġġ kollu illi ħajkun hemm bżonn u ċert u koll illi inti u koll ħatamelek, tagħmel l-almu tijak minħabba illi il-ġlida politika hija ħaġa zda l-ġlida istituzzjonali hija ħaġa oħra. Grazzi ħafna nugra l ħidma tajba. Grazzi ħafna Nikola. Xtaqt najtu koll illi għanna l-unur illi għanna l-Malcolm Harbour illi kien propju l ewel president ta' dan il-kumitat. Jena diġa kelli pjaċir l-onur li nitkellem jew il-bira, nishtiq nir-ringrazzjak tal-li e, jgħatawek l-lum u tal-li votajtu appoġġajt il-nomina tijaj. Antita, grazzi ħafna li nishtiq li fissem il-grupp tana jena u kol nejdlek proset, iżda fl-istessin nejdlek li ħana poġġawk bisħieħ fit-tmexxija ta' dan il-grupp. Andreas kellu raġun meta għalli li hemm bosta sfidi li rridu nelbu bħal pereżempju kif nistgħu niddefendu l-pożizzjoni ta' dan il-kumitat fi pożizzjoni ta' kumitati oħrajn. Aħna esperjenzajna tal-aħħar ħafna Eh, sfidi u ħafna diskwit ma' komitati oħrajn u naħseb li importanti ħafna li relevanti x'tib ta' pożizzjoni aħna eh, ikollna nkunu nistgħu niżguraw ix-xogħol ta' ġejjieni tal-Parlament Ewropew. Iżda rridu niżguraw li rridu nkunu b'saħħitna ħafna anka vizavi l-konsil kien hemm bosta trilogi li kienu għaddejjin u ħafna trilogi li ħajjinfetħu ħajibdew dal-waqt ġifieri rridu niżguraw illi leħinna dejjem jinstema' tajjeb ħafna. Ġifiri, aħna l-estin nappoġġawk u l istin naħdmu sabiex nerbu daw il-problemi kollha. Tita. Ok, Julia, please. Julia Kjoġbok. Chair, I would also... Grazzi ħafna, Signor President, jena u koll nishtiqnejlek proset fissem il-grupp tal-ħodor. Naħseb li l-Kumitat tal-Imko verament għandu importanza kbira għal kwistjoni digitali u veru illi kwistjoni digitali jissa nsibuhom f'bostoqsna politiċi oħrajn. U bħal dejjem aħna nistgħu naraw li dan jinħas ħafna speċjalment meta għandna ħames kumitati li qegħdin jipparteċipaw fi smieħ kemm importanti, kemm huwa importanti li nżommu ir-rabtiet bejn il-kumitati differenti li qegħdin jiffukaw fuq il-kwistjoni diġitali. Naħseb li propju l-imko huwa l-aħjar wieħed mill-iktar kumitati importanti li jappoġġi importanza fuq il-kwistjoni diġitali u aħna nixtiequ illi nsaħħu din il-kooperazzjoni orizzontali u biex nagħmlu hekk u biex il-kumitat tal-imko jkollu ir-rwol ta' tmexxija importanti ħafna li defendu l-kompetenzi tagħna qoddim il-komitati l-oħrajn u aħna ħana appoġġawk ukoll f'dak li ntbessibek eh, tagħmel. Nixtieq ngħid ukoll li fil-kumitat imko aħna dedikajna ħafna enerġija biex ikun hemm relazzjoni tajbin bejn gruppi differenti ħalli aħna mhux veru illi jisna edin nam, edin u nuru illi niftemu bejn il-gruppi politiċi, iżda fil-verità ma niftemu xaħna dejjem dimna fuq il-relazzjoni ta' bejnietna naħseb illi għal din raġuni minħabba fek aħna dejjem kellna rwol deċessiv ħafna, f'ħafna mill-leġislazzjoni. Nawguralek ħafna suċċess għal-kariga l ġdida tijak u skur u ċerta illi aħna nistaw nkomplu naħdmu flimkien f'dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni ċellenti li għanna bin il-gruppi politiċi għawek f'dan dan il-komitat. Grazzi ħafna Ġulja, Igva, jek ti permetti li najt xi ħaġa oħra. Jiena li Malcolm Harbour kien l-ewwel president issa kien hemm kollega tal-SND f'sen 2004 illi kien jgħid eh, kienet tmexxi dan il-kumitat ġifir niskuza ruħi. Mela, wara dan il-klim kollu ġentili, sabi nistaw nibdew li laqatana billi nadottaw l-agenda l-ewwel qabel kollox hemm xi ftit bidliet żgħar fl-aġenda pereżempju l-punt 14 fuq il-kodiċi ta' komunikazzjoni elettroniku kien pospost tal-4 ta' settembru. Il-punt 9 u l-punt 5 ħa nibidlilhom l-ordni il-punt numru 10 u l-punt numru 15 ukoll ħanbidluhom u l-punt 14 biss neħejnieh minn fuq l-agenda kien fuq l accessibilta u l-seduta ta' warna f'sinar ta' għada ġifri ta' 22 ta' ġunju u koll kanċellata. Mela, jekk memx iktar kummenti naħseb li nistaw issa nadottaw l-abbozz tal-agenda. Ma jidirx li hemm iktar kummenti mela issa l-aħbar li jmiss li nixtieq naqsam magħkom hija li nixtieq nfakkar lilkom ilkoll illi din il-laqa hija mxandra fuq l-internet. U jiena naf illi hemm in-nies mill-Awstralja li qegħdin eh, jisegwuna wkoll ġifieri nixtieq nsellmilhom u dinja laqa elettronika e-meeting. L-approvazzjoni tal-minuti ta' 11 ta' Mejju ta' 30 ta' Mejju ta' 8 ta' Ġunju jistgħu jkunu approvati jekk ma tkomx uh, kummenti naħseb nistgħu ngħidu li dawn huma minuti approvati meta nara ħadd jitkellem. Iva, inti tixtieq titkellem biex taġġornana fuq it-trilogu? Issa suppost għanna ġornament ta' trilogu fuq geoblocking. Il-kollega da miex għedawek, ma nafx hekk eh, tixtuqux tgħidu xi ħaġa qabel ma nisimgħu l-aġġornament. Mela jana għaddu għal punt li jbissu, bat ikun l-aġġornament iktar U tard fuq l-emendi ta' kompromess fuq il-rapport tal-proposta ta' regolament tal-Parlament Ewropew tal-Kunsil li jistabilixxu regoli ħalli poġġu għad dispożizzjoni tal-konsumaturi l-prodotti ta' fertilizzanti, il-prodotti fertilizzanti fuq is-suq. Għandna r-rapporter l-Onorevoli Galpel ċek Grazzi ħafna, Senjura President. Ippermettu li illi jiena wkoll ngħidlek proset għal ħatra tiegħek bħala President kif ċtaqt u kol ta' il-Senjura Mizzi, eh, kif għattam l il-Senjura Mizzi bħalissa, nishti illi nawgura lek ħafna suċċess. Skur illi inti tista' tirrappreżenta l-Kumitat tagħna. Mod jeb ħafna, bil motta kif inti Bessi bekk tagħmel mod ta' kif qedtilna li ħat tagħmel fil-introduzzjoni tiegħek. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li qed l-opportunità li nippreżentalkom l-emendi ta' kompromess. Nixtieq ningrazzja ħafna l shadow reporters li għanuni ħafna biex wasalna sawnek u dawn l-emendi ta' kompromess huma bħalissa disponibbli fuq il-meeting, ġifi ġifiri l-aħħar verżjoni tinsab propju fuq is-sit tal-internet għal dawk kollha li huma interessati fix-xogħol li qegħdin nagħmlu. Aħna dejjem hemm minna li trasparenza ta' xogħolna hija waħda mill-iktar affarijiet importanti u li l-partijiet interessati kollha għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni tal-aħħar verżjoni tal-mendi ta' kompromess. Issa dwar il-proċedura L-opinjoni tal-komitati waslet għal ħat il-ġemma li għaddiet, ġiviri għahna kanna naħdmu ħafna. Unsistu, għalli bekk jirnexxina nħorġu bl-emedi ta' kompromess. Nishtan ringrazzja li tim kollu miħabba li kulħadd ħadem bruħu bġismu fuq eh, dawn il-kompromessi kvettulkom l-ħar verżjoni tal-emendi sibuha fuq sit tal-internet tal-Parlament Ewropew fuq il-meeting dan ħajservi dan huwa dokument li jista' servi ta' bażi tajba ħafna għal qalim ta' shadows. Issa nix ngħidilkom ftit kelmiet fuq dak li jinbidel naħseb l-iktar punti importanti tekniċi huma propju dawn. L-ewwel net, it-titlu u d-definizzjoni. Il-kompromess numru wieħed pereżempju ħafna membri, speċjalment il-membri Spanjoli tal-Kumitat, talbuna biex nibdlu it-titlu. CE marked fertilizing products u minn flok nejdu prodotti artificiali jew tal-plastik li jistgħu jtejbu l-assorbiment u l-użu tan nutrijenti. L-aħħar verżjoni ta' dak li jiena nista' nissuġġerixxi bħala definizzjoni li naħseb ilja definizzjoni tista' tkun appoġġjata minn kulħadd huwa prodott ta' nutrizzjoni għal pjanti, plant nutrition product. Din dan huwa kunċett li issa aħna nsibu fil- proposta ta' kompromess, allura nissuġġerixxi nużaw din it-terminoloġija l-ġdida u naturalment minħabba fekk iridu nibdlu t-test kollu kemm hu. Issa fuq direttiva ta' nitrati aħna nafu li din kienet xi ħaġa importanti ħafna mill-bidunet minħabba illi aħna nafu li dawn l issa ma mhumiex fil-kompromess minħabba li ma kenniex għaqda bejnietna u tant ma kienx hemm appoġġ li jiena kont iddeċidejt li aħna ħanivvotaw bħala xi ħaġa addizzjonali parti minn din il kwissjoni ġifieri. Jiena kieku nissuġġerixxi illi ma naċċettawx dawn l-emendi issa fuq il biostimulant Dan huwa qasam verament kompletament ġdid nista' ngħid. Kollha kemm aħna ħdimna ħafna fuq dan il-punt nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-ħidma tagħkom u naħseb li forsi hija xi ħaġa stramba iżda aħna rċivejna ħafna għajnuna min-naħa ta' l-esperti. U min-naħa tal-partijiet interessati wkoll minn dan il-qasam kien hemm partijiet interessati li organizzaw Eh, ġranet ta' informazzjoni u tawna ħafna jnuna ġifiri aħna nistaw nifmu ħafna iktar fuq xi ġadin nitkellmu grazzi għal kontribuzzjoni tagħhom. Aperti minn hekk aħna stajna noħorġu b'kompromess, kompromess li jista' jkun appoġġat mill-gruppi politiċi kollha. Propju il-partijiet tal-biostimulants huma mhux bil-fors preżenti fin-natura iżda qegħdin nitkellmu fuq il-components li huma bio-like. Issa fit-tieni parti tal-kompromess aħna kellna bżonn illi namlu xi ftit bidliet ta' bażi tas suġġerimenti tal-Kummissjoni. Minħabba illi kien ċar li l-erbiċidi ħajkunu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-regolament u li dan kien kontra l-prinċipji tiegħi. Ġifieri l-RPGT għandhom ikunu fil kap ta' applikazzjoni tal-regolament għalhekk kien ħajkun hemm bidla fit-tieni parti tal-kompromess għalhekk jiena xtaqt li kollegi jappoġġawni fuq għadin dwar il implementazzjoni din nista' ngħid li l-iktar eh, punt importanti li nista' nitkellmu fuq u jiena dejjem sibt li dan huwa regolament li ma jistax ikun introdott mill-ġurnata l-oħra. Aħna irridu nagħtu iktar ħin lil kulħadd aħna nafu il-Sur Tarabella jixtieq il naqsu dan il-periodu ta' żmien. Jena provajt zewċ rounds differenti niprova insaqsi l-opinjoni tal-industrija u naħseb illi daw kollha li ma mħasbin fuq deċiżjoni qed jgħiduna li għandna bżonn ta' sentejn biex naraw l-implementazzjoni tkun possibbli. Jiena nixtieq nipproponi u ngħid illi din proposta ta' sentejn għanna naċċettaw vot, kull vot huwa importanti għalhekk jiena nixtieq illi nappoġġa dan perjodu ta' sentejn. Fuq il-fertilizzanti aħna għanna ċertu kompromessi wkoll minn 39 u għal 40 u u fuq 40 sa 42. Il-fertilizzanti jista' jkollhom il-minerali ta' eh, oriġini tal-annimali wkoll jew minerali aħna iddeċidejna illi noħolqu kategorija ġdida PFC. U il-rapporter tal kumitat Agri u koll xtaq illi aħna knamlu. Jina nishtinajt li dan huwa importanti ħafna dan il-punt huwa proposta ta' kompromess. Nittamaw li ntom il-kollegi kollha tkun tistgħu tappoġġaw dan il-punt. Hemm kategorija ġdida li jiena nixtieq insemmilkom. Dawn huma prodotti li jiena ma nkludejthomx il-proposta ta' kompromess Iżda din hija kategorija ġdida li verament importanti fil-proposta. Iżda ma binniex fuq għadina lek ma kludejtix fil-kompromess. imbagħad ħajkonna blog vote fuq l-emendi fuq baż individwali. Nixtieq ngħid li jiena nappoġġa dak li huwa fuq il-proposta tal-kategorija il-ġdida U nixtieq ngħid illi il-kontenut tal-kompromess fil-fatt kien aċċettat mill-Kumitat Agri u dan kien il-Kumitat l-iktar meqjus bħala espert f'dan kollu. L-espert ikkonvinċewni wkoll illi il-numri tal-Kummissjoni huma baxx ħafna ta' qablin ma' dawk il-livelli tal-Kummissjoni tas san 2003 u l-industrija mhijiex lesta biex taffaċċa din il-bidla tant kbira. Issa, aħna qegħdin naraw illi l-Kunsill għandu pożizzjoni differenti fuq dan is-suġġett. Iżda dan huwa pakkett komprensiv ta' kompromessi. Nixtieq nitlob lilkom eżis kollegi biex taċċettaw il-pakkett kollu kemm aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq numri u ċifri issa nixtieq illi tappoġġawni. Jiena konvinta fl-istess ħin illi qegħdin nitkellmu fuq eh, qasam illi u għada xej borderline ħajkun diffiċli li jintlaħaq f'tim. Iżda ħan proponi li kunem votazzjoni fuq il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni wkoll. Nixtieq nisemmi fil-qosor kompromess 48 ukoll. Dan huwa fuq il-perjodu ta' żmien tal-trasformazzjoni matul il- il-proċedura. Is-Sur Darabella u l-grupp tal-SND talbu illi aħna għanna naċċettaw il-test tal-Kummissjoni jina naħseb illi l-industrija għandha bżonn iktar ħin biex telabora il- it-teknoloġija ġdida. Jnaħseb li dan huwa il-mod ta' kif nistgħu nadottaw għal rekwiżiti tal biodegrabilità Apparti minn hekk jiena nissuġġerixxi illi aħna għana nistabilixxu ċertu standards. Dan ħajkollu bżonn ta' miżuri ġodda ta' analiżi naħseb illi jien nissuġġerixxi li konna Eh, periodu ta' ħames snin qabel tul fisse seħ ta' regolament jista' jkun hemm possibilità jitqassar il-perjodu, jista' jkun hemm perjodu ta' tliet snin minn flok ta' ħamsa sa jiena nħassba illi l proposta tiegħi mhix tkun appoġġjata fil-kumitat. Għalhekk jiena nixtieq illi ngħid li nappoġġa perjodu ta' ħames snin. Naf li domt nitkellem, skużawni, pero dan huwa tant fajl importanti u tekniku li bil-fors kellin dom nitkellem u dan huwa il-kompromess illi huwa pjuttost komplikat, ma nistax naqbatu nitkellem fih minuta, fuq f'minuta. Ah, aħna inna nipruvaw naħdmu biex noħorġu b'test tajjeb. Xtaqna illi ikonna l-appoġġ ta' ekonomija ċirkolari u xtaqna li l-maġġoranza taċċetta proposta tagħna. L-aħħar kumment minn tiegħi huwa li aħna analizzajna l-opinjoni ta' Inta Agri UMV u analizzajna dan kollu tajjeb ħafna u rajna li hemm numru ta' emendi f'dawn il-proposti, rabtaw dawn il-proposti, il-juma il proposti il juma kontra il-kompetenzi tal-kumitat tagħna. Aħna diskutejna dawn l-emendi flimkien mal-kollegi u eh, dalodu aħna batna itra na Maria Korizza Bild iffirmat itra u din l-itra kien fija l-emendi minna ħata dawn il-komitati illi aħna ma nistawx naċċettawhom. Signor President, dik kienet it-taqsira tiegħi tal-emendi ta' kompromess. Naturalment, qed nistana bil-ħarqan nisma' l-kummenti u l-opinjonijiet ta' xedur rapporters tal-kollegi l-oħra kollha, grazzi. Thank you very much, uh, Mrs. Grazzi ħafna l-rapporter u kif inti semmejt diġa fil-fattiva kienem itra li ndbatet l-membri kolla biex taġġornom dwar l-emendi kolla mill-opinjonijiet ta' Envi u Agri. Jiena nixtieq ukoll infakkarkom li kienem deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti dwar il-kompetenzi xuħut dawn inataw esklusivament l-envi l-abbozz ta' emendi ta' kompromess u kol ma jindirizzawx l-elementi ta' kontaminanti fan-nes wieħed dawn lanqas mandom jiġu diskussi dina kienet u kol għal informazzjoni ta'kom. Issa Shadows, l-ewel għanna l-Mark Tarabella mill-SND. Grazzi ħafna. Jina, xtaqt nawguralkom u anki nifraħkom għal din dan ir-rwol il-ġdid tiegħek bħala President proset tassew u grazzi. Et Frans spreker natuurlijk. Je voudrais. Sa jiena se nkompli bil-lingwa tal Franċiż. Nishtiq ngħid illi eh, il rapport kien komplut ħafna u preċiż ħafna. Jina naħseb illi ngħid illi botanċa fajt mhux preċiżi. Hemm ħames mit eh, disajn emenda illi waslu l-61 kompromess leġi propost ma ġenerali jiena naħseb li nisa ngħid li jiena sodisfatt ħafna bil-xogħol li met ir-rapporter anki kooperazzjoni ma' Shadows u jiena naħseb li tajb konna maġġoranza kbira kif qalet Sinja għanna proponi tenna kompromessi illi tqis il-problemi ta' di l-kustjonijiet pal mumma status per eżempju tal-skart il-biostimilanti il-prodotti elettroniċi anki jek forsi ma ntqalx sew. il fatti li mista noqogħdu niftħu nerġgħu il-direttiva tan-nitrati għaliex xi kollegi ridu jagħmlu għadi naħseb li mhuwiex il-post jew il-lok fejn għandna nagħmluh dan. Għalhekk jiena ta' sew kuntent li għandha kooperazzjoni tajba li għandna hawnhekk li ħajkonna wkoll mal reporters u shadows nistgħu naħmu flimkien biex ikollna tekst li jifritti bilanċ bejn il-ekonomija ċirkolari Niwa n'bidu bidu ta' dan it-tekst il-Nikolna il-protezzjoni għal-bdiwa u anke l-ambjent u l-saxħa. Għandu kowa skadenza ta' sentej minn kejja li naqra reċeċenti. Pram għatessu għarpelx fuq il-natura tal-kompromess li għanna aħna nabżon produzzjoni globali u għallura mus noqt nxekkel dan skadenza. Ta' sentej jtixtiqu. Fuq l-affarijiet oħra jista' jkollhom affarijiet irqaqat l-emolaw Eh, of she fuq xi amend emendi, imma naħseb illi naħseb tassew wassalna għal text tassew bilanċat dan huwa il-sib tiegħi ġenerali x'taq ngħidilkom kamilnu Merci beaucoup, uh, Marc. uh, alors, je voudrais bien... uh, Grazie. Floor now. uh, Grazie, naddi l-kelma issa l-LCR. Issa nassur ċesak. E, szanowna Pani Przewodniczący, Przewodnicząca, bardzo dziękuję za głos, gratuluję. Grazie ħafna tali li l-kelma u jena xtaqt nifraħlek għall-elezzjoni tijak u jissanti prezidenta President ta' dan il-Komitat. Jena xtaqt nirringrazzja l-Sinjura Galpelċ għal-ħidma taħħa fuq dan il-rapport sa' issa. il xogħol fuq il-kompromessi qed jasal fit-tmiemu, xaġa tajba ħafna din Fl-introduzzjoni tagħha is-Sinjura Rapporter iddiskutiet id-dettalji tal dawn il-emendi ta' kompromess illi ġew prezentati. Fil-fema tiegħi ir-rapport miexi fid-direzzjoni tajba, ma dana kollu jien għandi xi suġġerimenti x'nofri. Sfortunatament, xi stipulazzjonijiet dwar it-tniġġis u l-kontaminazzjoni huma importanti għall-industrija u jistgħu waslu għal effetti katastrofiċi għall-Unjoni Ewropea u jiena wkoll sorpriż bil-ħidma ta' Envi. Zminilu fi Strasburgu huma semmew li kienu flessibli ferm għal ċertu argumenti u diskussjonijiet. Naħseb li l-Kummissjoni preżentat proposti li huma wkoll ferm proposti li limitaw u jistaw jwaslu l-effetti fuq l-industrija. U għallura għawnek għanna nuqqas ta' ta', mod kif nirraġunaw u jkonna sens komuni u nappoġġa jiena dispożizzjonijiet bekk li simplifikaw ir-regolamenti attwali u anki jillimitaw l-ispejjeż għall-industrija rridu nkunu responsabbli, razzjonali. Madana kollu. Jiena xtaqt nirreferi għal żewġ kwistjonijiet importanti. Jidher li li ir-regolament qabel xejn għandu jkun neutrali f'termini ta' tip ta' fertilizzanti. U aħna bekk nkunu nistgħu nittrattaw il-fertilizzanti kollha bl-istess mod mod neutrali pero minn flok inħallu il issu u l-bdiewa jiddeċidu li ma fertilizzanti jikollom bżonn, aħna donnu aħna minn ġdid se nirregolaw is-suq u natu preferenza li tipi ta' fertilizzanti li aħna natu valur għalihom. U bekk dana mhux il-mod kif għana nipproċedu fil-fema tiegħi. Punti issa, istipulazzjonijiet dwar l-effetti kollaterali punt li diġa referejt għalih fil-gruppi tagħna ta' xogħol ta' ta' ħidma u għal-grupp tiegħi u inkredibbli li l-Kummissjoni Ewropea fil-waqt li tippreżenta abbozz leġislattiv dwar l-ekonomija ċirkolari tinsa l-effetti kollaterali u anki l-prodotti incidentali. Ma nafx kif jek tafux iżda L-industrija tal-fertilizzanti ilha tuża sulfuric acid għal diversi snin issa u allura m'hemmx spjega għal fejn din l rija ma ġietx ikkonsidrata fl-abbozz il-Parlament Ewropew m'għandux iċedi għal pressjonijiet li għandna mill-Kummissjoni Ewropea dawn il-prodotti għandhom jiġu elenkati awtomatikament fir-regolament. Il-Kummissjoni Ewropea bekk m'għandix irżidhom dawn fil-metodu fil-proċedura msi ta' komitoloġija. Jekk ma jkonniex lista definittiva ta' dawk il-prodotti, allura irridu nżidu l-elementi fundamentali u mbagħad il-Kummissjoni iżid dak li jkun fadal. Ma nistax noqgħdu nistennew. Biex nikkonkludi, għandi mistoqsija lil Pepe dwar xogħol li isir fuq ir-rapport. Aħna l-kol maħna nafu sewwa illi s-Sinjura Pelċ dal-waqt se titlaq mill-Parlament Ewropew u għatem ħafna xogħol diffiċli quddiemna f'termini ta' dan ir-rapport. Bekk, meta se nkunu nafu li sem tal-membru parlamentari li se jkun qed ikompli minn fejn tħalli s-Sinjura Galpelċ tant hemm kwistjonijiet kontroversjali involuti. Il-membru illi se jieħu fideh dan il-fajl irrid jibda jaħdem malar kemm jista' jkun ma' rapporter biex bekk ikun pożizzjoni b'saħħitha fir-rigward ta' dan id-dossier. Jiena xtaqt nirringrazzja mill-ġdid li sinjura rapporter għal kontribuzzjoni importanti tagħha f'dan ix-xogħol u anki li shadows kollha. Grazzi ħafna. Thank you uh, very much, uh, Mr. Grazzi li sur Cesak. U issa nishtiq naddi l-kelma l-dita għall-alde. Grazzi, Signora President. Skuż, nina għandi u koll messaċ minant kaja, tiskuża ruħa li ma tistax kun prezenti għad diskussjoni. Ija tirringrazzja ringrazja il-rapporter għal kooperazzjoni ta' fuq il-fajl u bekk aħna sibna bilanċ tajjeb dwar diversi kwistjonijiet pal kriterji ta' biodegradibilità l plastika u anki materjali komponenti u l-użu ta' biostimulanti. Probabilment nkunu nistgħu Poġġaw il-maġġoranza tal-kompromessi. Madana kollu hemm xi kwistjonijiet illi għadhom iridu jiġu ċarati. L-ewwel l-abilità tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati hija tħosslu importanti ferm illi dan japplika għall-annessi kollha u bekk hija tittama illi dan il-punt jinżamm fl-aħħar verżjoni tal-kompromessi l-ħolqien issa ta' klawżola ta' reviżjoni hija tinkwieta li bekk ikonna lakuna biex bekk inkunu nistgħu nestendu l-proposta tal-kompromess u hija wkoll ma' ħadux pjaċir bl-idea illi noħol u kategorija ġdida għal fertilizzanti bużu baxx ta' karbonju, pero jekk dan għallun u kummet kif naċċertaw illi ma neskludux prodotti eżistenti mis-suq, hija lesta illi tikkonsidra dan il-punt. Irdu naċċertaw ma dan kollu illi ikonna fema sħiħa tal-implikazzjonijiet ta' tali bidliet. Fl-aħħar, hemm xi proposti illi ma tappoġġax, xi kompromessi kopru kwistjoni tekniċi ferm, per eżempju kategorija ta' materjal ta' komponenti u anki limiti għal livelli ta' nutrienti. Dawn huma kwistjonijiet xjentifiċi m'għandhomx ikunu suġġetti għal deċiżjonijiet politiċi u hija għadha temmen li sabiex inneħħu ostakli mhux ġustifikati għadħul fis-suq ta' fertilizzanti li jsiru minn xi prodotti inċidentali tal-annimali, id-direttiva tan-nitrati tiġi emendata u bekk hija ma tistax tappoġġi kompromessi li jmorru kontra Taljan. Kollox ma kollox hija tittama illi l-maġġoranza ta' kwistjonijiet pendenti jiġu solvuti fil-ġimgħat li ġejjin u bek tħares il qoddim biex tissokta fil-ħidma tagħha fuq dan il-fajl. Grazzi. Grazzi ħafna dita. Mela hemm xi ħadd ieħor minn gwe biex jieħu kelma mela Pascal Duran għal-ħodor. Merci, Madame la Presidente. Grazzi. Jena, tassew, kontenti li nista nart nara kem fuq u bħal ħatiħor nishtiq eh, nawgura li kull suċċess u tamma li konu nistaw nkomplu naħdmu fuq l-istess mod kif kienet naħdmu ma' Vicky Ford għal kemmi maddi xawnek għan għarpa li għanda funzjonijiet oħrajn u karrigi oħrajn. Majna, ċerti se tamel xol tajab għasa. Il-i provat eh, it-defendi l-kompetenzi tana tal-komitat tana u għallura nirringrazzja l-segretarjat tal-ittra illi kien indirizzat ukoll il-kumitat oħrajn biex ifakkar illi huwa tajjeb illi kulħadd jibqa' fis-settur tiegħu ta' intervenzjoni biex ma noqogħdux nindaħlu u noħolqu polemiki u noħolqux fajls ġodda legali. Għax kontraproduttiv li ħana qogħdu nippruvaw nindaħlu ta' xulxin. Issa, wara li eh, gurajt lek nixtieq ukoll nawgurom lill-rapporter għal raġuni oħrajn mod dipendenti mill-fatt ukoll li għahat mur titlaqna għal għal-karigi oħra. Imma għalissa għada rapporter u fil-kwalità kariga ta' rapporter li jiena nixtieq firħila sal riċerka bil-anċata li għamlet u għatek mu faċli xejn għaliex jolqot bosta oqsma li huma sensittiva ħafna u e kif issa għada qed meċi dan id-dossier tista' torbot fuq il-appoġġ seħtana għaliex it-tekst kompromess jiġi propost huwa wieħed tajjeb. U jiena ħanamel eżatt palma għal sur tar-rappella ħalbu sa tistaġbu għaliex napprezza l-intervent tal sur tar Imma biex eh, ngħid illi fuq ċerta suġġetti Iva, veru, tajb li kunu naqra edukati bejnietna u xek, għaxin kalla ħajja ma nkunx nistaw nissapportu għaktar. Imma Huwa veru li tekst ta' kompromess u tajba xan sibu bilanċ musa noqogħdu ninsistu fuq ċertu skadenzi. Għax eh, faham l-ħad kelmu fuq eh, kompromess bejn l-industrija u l-preservazzjoni ta' ċertu liġijiet leġizazzjoni. Aħna irridu kol li nejdu fuq il-definizjoni ħaġa tajba, eja soda, għax eh, min jgħid min jitkellem mod ċar u sempliċi jista' jikkomunika l-messaġġ mod sempliċi naħseb illi tajab ħafna li ħan votaw fuq dan it-tip ta' ta' Issa fuq il-kontenut, mhux se niftaħ il borro bħalma qal is-suttora Pella diretti fuq id-dor tan-nitrati għalina hija importanti ħafna għal dak li huwa il-prodotti biodegradabbli biex f-24 li għandhom 24 xar biex jitħu ġol ħamrija, aħna għawnek musa nitlu nindaħlu f'dak li għettejdina direttiva riċ, għax mux xol tana, għal-darbaħra kifet irridu nibqaw fuq il dak li għaxolna. U dak li rridu fuq għahna. aħna. Aħna ħana dottenti li musa jkun hemm modifiki fit-tekst tal-proposta tal-Kummissjoni li toħloq l-flajs legali ġodda kif inti semmejt. Grazzi tal-li daħaltu l-klosa televizjoni. Kan xie indispensabli. Irri kuna din tip ta' klawzola. Hija salvagwardja kbira. Grazzi. Eh, merci Pascal. Um, since there's... Grazie Pascal. Mela, memx membri prezenti mill-EFDD jew l-INF, e Insaqsi jekk hemm xi forsi xi membri oħra li jixtiequ jieħdu l-kelma. Le, mela ngħaddi lura l-kelma lir-rapporter. Köszönöm szépen, elnök asszony, ma köszönöm a... Grazie ħafna, Signora President. U jiena xtaqt nirringrazzja li Shadows għall-opinjoni tagħhom u anki għall-appoġġ kollu tagħhom. U ma investew ħafna xogħol din il-proposta. Hija xi ħaġa ovvja mill-kummenti li smajna li hemm xi kwistjonijiet li għadhom pendenti fejn mar mhux qed jirnexxilna naqblu. Però xorta waħda kienet tkun sitwazzjoni impossibbli għaliex ir-regolament huwa ferm kumpless. Jiena jidir li li il-kol kemm aħna gwidati mill-prinċipju li neħtieġu naslu għall-aqwa regolament li huwa possibbli. Sur Tarabella semma' li lantana kien illi inħejju kompromessi ibbilanċati. U marridniex lanqas nitilfu lan oriġinali tagħna. Jiena nirringrazzja għall attitudni kostruttiva tiegħu u anke għas suġġerimenti eċċellenti illi għamlu dawn il-kompromessi possibbli. Is-sur ċesak semma li konna effikaċi u ma kaxkarniex ta' jina jiena nittama li iva dejjem nkunu hekk għaliex irridu nagħtu eh, attenzjoni lil kull dettall, madanakollu mhux dejjem huwa possibbli nagħmlu hekk. Kien ovvju mill-kummenti tiegħu illi hemm wisq sfont li huwa mifrux, hemm wis punti ta' speċjalizzazzjoni involuti, U allura fuq il-mistoqsija tiegħu ukoll dwar min se jieħu fideħ dan il-fajl warajja. Kif huwa jaf sewwa se nivvotaw fuq din il-proposta fi 13 ta' Lulju. Votazzjoni mingħajr mandat se tkun din. Lan hawnhekk huwa illi rapporter li jmiss ikun jista' jimmodifika aktar test Ċertament, aħna sejrin id-diskutu dan il-punt ukoll fil-laqa ta' Shadows u xtaqt insemmi koll kif jaf il sir Ċesak illi il rapportor MV Envi mhuwiex kuntent bil-livelli tal-kadmium u ċertament se jkun hemm emenda fil-plenarja. Bekk għatfadlinna xnaqfu sa 13 ta' lulju. Jiena nirgrazza l-dita għall-opinjoni tagħha u għall appoġġ li wrid. dwar ir revizjoni tal-atti delegati. Aħna riflettejna ħafna dwar il-kategoriji tal-użu basta karbonju, inħossu li kull prodott li huwa fuq is-suq jista' jiġi inkluż fir-regolament u għalhekk aħna riflettejna u ħsibna mill-ġdid kif nippreżentaw dan il-punt. Grazzi l Pascal Duran għal kooperazzjoni kontinwa tiegħu. U li b'xi mod jista' iċedi għal żmien ta' li huwa involut biex bekk naslu l-kompromess huwa jaf ma nistax nibqgħu ninsistu għal kull punt li huwa qalbna xi ftit jew iridu nċedu sabiex bekk niksbu kompromess. U kien hemm ukoll elementi importanti bħal direttiva ta' nitrati li eh, m'għandhomx joħolqulna problemi. Biex nikkonkludi, din hija l-proposta tagħna ta' kompromess il-ġimgħa dilha se jkollna laqgħa ta' shadows u hemmhekk se nippruvaw nikkonkludu id-diskussjonijiet tagħna u l-votazzjoni ssir fil-Lulju. Grazzi l kulħadd tal-ħidma tagħkom. Grazzi ħafna l-Sinjuri Rapporter. U jena qabel ma naddi għal punt li jmiss, nixtieq immur lura għal aġġornament dwar it-trilogi dwar il fall tal-geoblocking u bekk naddi l-kelma li Sinjura Rosatun il-lija rapporter. ħafna Sinjura President, u nifraħlek qabel xejn. ċertament il-kooperazzjoni se tkun eccellenti anki fuq fajl zoħra, mhux biss fuq dan il-fajl. Mikrofonu għal-kellima. Um, we have... Um... Geoblocking, mela. Għanna trilogi kien hemm problema bil-mikrofonu tajt il-President, iżda issa tajjeb. Mela, dwar dan is-suġġett. kellna trilogi li kienu ferm diffiċli għaliex il-kwistjonijiet li kienu daqstant importanti fil-kumitat tagħna huma ta' problema l-Kunsill u ma tantx minna progress kejja il-fatt li xi ftit ukoll kien hemm ċaqliq anke għal dak li għandu x-xaqsa, anke mħabba il-mod kif meċi d-dita u anke minħabba l-pozizjoni u l-approċ tal komissjoni Mela, komment ta' natura ġenerika qabel ma nibda. Forsi nbidda il-mikrofonu tajt il-kellima. You can hear me, okay. So... Simawni, tajjeb, mela nibqaw dan il-mikrofonu. Il-komment u dan, mela kont f'Malta. Malta ċelebrazzjonijiet ta' roaming u jina konvinta 100% illi jew ikonna riżultati konkreti l-ħidma tagħna jew ma nippreżentawx nos soluzzjonijiet. Mela, in-tneħija tar-roaming hija xi ħaġa konkreta, xaġa li jifmu ċittadini. U anki f'termini ta' liberalizzazzjoni ta' suq biex najdu hekk, inneħħu l-ostaklu tal-geoblocking, jew niksbu xi ħaġa. Jew le, ma nistax nofru nof soluzzjoni li ċittadini. Jiena ma nixtieqx li l-Parlament mill-ġdid jiġi kritikat mill-Unjoni Ewropea li ma naslu mkien, iva, irridu nwasslu soluzzjoni u s-sawwa l-waqt. U allura jiena ferm grata għall appoġġ ta' Shadows u l-Kumitat u anki tal-Kummissjoni. U bekk is-suġġetti l li diskutejna kienu punti politiċi. Konċentrejna fuq kwistjonijiet pratta mal-ambitu, jiġifieri il-B2C u l-B2B, xi ħaġa li aħna diskutejna hawnhekk nitemmaw li nsibu soluzzjoni u għedin norbu li soluzzjoni. Kif ukoll għal lokalizzazzjoni temporanja u il-marketplaces nittama li anki fuq dawn il-punt nsibu soluzzjoni fejn qed neħlu għal inklużjoni sħiħa tal-kontenut eh, bid-drittijiet tal-awtur U għonek jider li xi membri tal-Kunsil ma rdux jifmu li qegħdin nitkellmu dwar kontenut fejn il-kummerċant diġa għandu drittijiet kollha meħtieġa, mhux vizuali, bis ġifiri anki qed nirreferu għal mużika, e-books u l-lob. Nittama illi kunem hemm xi flessibilità hemmhekk ukoll n n-naħat l kunsil mbagħad għandna klawżla ta' revizjoni, hemmhekk għandna xi problemi għal il-Kumitat tagħna jixtieq jinkludi il-kontenut audiovizwali kif ukoll it-trasport. Iżda hawnhekk nistgħu niddiskutu iż-żmien u jidher illi il-pożizzjoni tagħna b'xi mod joqorbu lejn xulxin, però nirridu niftakru dak li aħna ddeċidejna hawnhekk fil-kumitat anke restrizzjonijiet għal beħ passiv huwa fost il-punti kruċjali hemmhekk ma wasalna mkien għadna ma m'għamilniex avvanzi għal dak li mżonna b'tisandaw it-tip ta' restrizzjonijiet għal biħ passiv. nid-diskutu niddiskutu wkoll soluzzjonijiet possibbli għal dawk il-punti iżda dawn għadhom mhux lesti Tita meċċiet il-laqa tant deċiżjoni li ħareġ ċar li hemm ir-red lines u rajna fejn dawn jinsabu. U dawn ġew semmija. u allura il laqa tekniċi qegħdin jagħmlu progress fuq dawn, però il-kunsill ma urix biżejjed flessibilta għal dak li għandu x'aqsam il-punti konċernati. Il-trilogu li jmiss issa huwa fis-27 ta' Ġunju u bekk dan huwa l-aħħar ċans għal presidenza Maltija biex tala il-fajl jekk le inkomplu taħt il-presidenza tal-Estonja u jgħat tkellimt magħhom u mal-esti jihdu kollox fidejhom pero jina nawgura li l-presidenza Maltija jirnexxila tala dan il-fajl u bekk inkomplu naħdmu fuq livell tekniku u navvanzaw u naraw nsibux kompromessi fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Ruja. Um... Grazzi. Intom għat għall-SND, Kristabella, għax Virginie manda xie tita. Għax jina xedaw għall scr ma mandi xinżit għal dak il-għalet Rosa. Minkejja li ovvjament nittama li nkunu nistgħu jinexxinna uh, inqarbu kemm jista' jkun il-femmi tagħna. Iva nixtieq sempliċiment nappoġġa dak li qalet Roġa ngħidilha grazzi għal mm, xogħol sfiq tagħha fuq dan il-fajl. Messaġġ wieħed importanti għat-trilogu li jmiss huwa Jo importanti ħafna li l-Parlament iżhom mal-prioritajiet ewlenin u jitkellmu bleħen wieħed. Għal daqsant nittama li nkunu nistaw inżommu dan l-attitudni ta' beberija li għanna kena sissa. Grazie Dita, mux għetna għana Dennis De Young. Xaħat tiħor minn għu għalli xie jitkellem le. Mela, għal-ħodor le, mill-FDD le, u INF e le, Allura nisawna l dan il-punt, nawguralkom nawgura li kull suċċess gra Roġa għal trilogu. Ixtat iżid xi ħaġa, Iva. Xtaqt nejt għal li kullħat tassew minn qalbi għalix nħass li. ħafna poċ minn ħadd il-Parlament. Parma għal dita aħna irridu tassew inkomplu. Nipruvaw nagħtu l-ċittadini dak li aħna votajna għalih hawnhekk fil-Kumitat. U dan il-leħen wieħed illi tinsemmaw tassew is-saħħaħ il spozizjoni tagħna fin-negozjati. Grazzi. Auguri Roġa, mela. Ehm, naddu mela għal punt li jmiss hija konsiderazzjoni tal-opposta l-opinjoni fuq ir-rispett għal ħajja privata għad-dejta personali fil-komunikazzjoni elettroniċi u l-direttiva ehm, li ehm, tirrevoka Eva Majdel. Majdel. Grazzi. Nixtieq ukoll li naqat mal-kollegi biex nawgur għalek kull suċċess u pozizjoni tiegħek qed nistenna bil ħarqa biex nkomplu il-kollaborazzjoni tagħna. Proposta tal-Kummissjoni l-ewwel imbagħad nkomplu naħmu fuq la bosta opinjoni. Kif tafu l komissjoni prezentat regolament tal-e-privacy fil-bidu ta' din is-sena? Għal-istan se nduru malajr malajr ndur il-proposta inizjali sabiex sempliciment fil-qosor ngħid x'kienu l-aspetti l-enin. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fid-dawl tal-GDPR illi qed nistennew illi ħajseħ issa minna u sisu sena oħra forsi f'Mejju sas-sena d-dieħla. Milan li nallinjaw l-aspetti ta' privatezza ta' strategija ta' suq wahdini. Dan ir-rigward jina naqbel mal komissjoni li konna sikurta' Anki fiduċa fil-komunikazzjoni digitali kif ukoll infrastruttura hija ta' importanza li ma bħala mhux biss għas ċittadini individwali iżda wkoll għall-industriji sħaħ u soċjetajiet. Sabiex neċċertaw li l-leġizzazzjoni attwali żomm pass mal-eżviluppi teknoloġiċi u mal l-leġizzazzjonijiet, aħna Edin issa nissuġġerixxu illi nbidlu is-sistemi konvenzjonali ta' messaġġi jew telefonati mezzi ta' mezzi ta' oħrajn ta' messaġġi messaġġi. Allura aħna ħanbidlu l-PR l-GDPR mal-kodiċi elettronika. Jien personalment dejjem xaqt li jkun il-leġiżlazzjoni tajba li tippermetti innovazzjoni fis-settur diġitali ma xekkilix, iżda fl-istess waqt minna ma naħolqu pizzejiet jew xogħol doppju. Għalhekk nilqa l-intenzjonijiet tal-Komissjoni sa fl stess waqt inħoss illi għaninjament addizzjonali bil-GDPR jista' ukoll jinbih. Issa, fil-qosor, fuq l-opinjoni, bos opinjoni tiegħi. Nemmen illi il-riżultat ħari tal-GDPR bħala negozjat kienu tajbin, kienu bilanċati, kien uh, tajb ħafna l negozju għal konsumatur u dija xi ħaġa li jiena eh, wasalt għalija meta nitkellmu fuq il-regolament ta' e-privacy li għandna nimlew dawn il-lakuni fejn jeżistu, imma ma nix imorru li l-in mill-rekwiżiti ta' GDPR u ma nix nżidu xkil addizjonali u peace addizjonali għal ċittadini u konsumaturi ħagġoħra li jina semmejt u għalfat li minħabba li jina nemmen illi ambjent digitali li huwa jaġeva l-konsumatur għandu jkun fil qaffar tal-proposta tagħna u sabiex aħna nkunu nistgħu tassew nipprovdu għal-iktar għażliet informati tas-settur tal-privat hija xi ħaġa li jiena konsidrajt illi morna naqarlin iżejjed f'dik hija l-obbligu li l-utenti jużaw dawn l-alternativi għax nħossu li waqs li aħna dejjem għandna niprof l-konsumatur bil-għażliet il-ħin u żmien li nagħmlu dan din l-għażla għas-settings ta' privatezza għandhom jitħallew fidejn il-konsumaturi biex dawn jiddeċidu meta jridu siru. Ehm, jiena, aħna ma sax nippruvaw nirregolaw, aħna jiena fil-fatt daħal emendi għal dan il-għan, hemm ċertu emendi li wkoll Eh, emendi li inħoss importanti rigward il-proċessar ta' data. Jina met referenza għal proċessar ta' metadata f'artiklu 6 paragrafu 4 tal-GDPR. Nħoss li proċessar ta' data li qabel konna niġbru għalanijiet kompatibli pa' huma żvilupp ta' servizzi illi faħar mill-aħħar jipprovdu għal valur miżjud għall-end user għall-utent aħħari u l-esperjenza tagħhom awtoritajiet pubbliċi u kellha negozji għandu jiġi permess. U għandi punt ieħor li jiena kont diġà semmejt li jintroduċu it-neħija ta' artiklu 7 għax inħoss li l ħazna użu iktar tar tal-komunikazzjonijiet ta' data, communications data persuni naturali huma koperti fil-GDPR Hemm xi punti illi jenna nixtieq nagħmel emendi fuqhom. L-ewwel net jekk ix-shadows u shadow reporters għandhom opinjoni għandhom ferma li jistgħu jaqsmu magħna l il-ġurnata tkun ħaġa tajba ħafna. Ehm, il fatti li browser li jkun kolla soluzzjoni ta' gatekeeper kif aħna smajna minn xi partijiet differenti li mhijiex l-aħjar soluzzjoni imma barra minn hekk eh, eh, jiena nħoss illi għandna naħdu fuq punti biex niżaminaw l-implikazzjonijiet fuq hekk imsejjaħ reklamar immirat u il-marketing indirett biex inkomplu naraw l-indikazzjonijiet fuq il-cookies tal-ewwel u tielet parti u l-parti terza propriament u wkoll hemm xi punti oħrajn iżda jiena nixtieq nisma' x'għandhom xi jgħidu shadows fuq għaddi. U jena l diskuti fil-jiem li ġejjin sabiex naraw il niproduċu opinjoni tajba. Grazzi tassew na' mela naddu minnu fiħ għal Crystal li jaxxadu għal SND. Grazzi tassew nishtiq nibda mela nifraħ lek tal li ġejt eletta bħala president tal-IMCO u jina għanna biex nikopera miegħek. Issa, e-privacy, eh, jiena nħoss illi kontenta bil-proposta tal-Komissjoni iżda irridu ntejbuha. Naħseb li huwa importanti li nżommu qudiem għajnejna illi lan tal-leġiżlazzjoni li għandha xaqsam ma' rispett għal ħajja privata u anke protezzjoni tad dita personali. U mbagħad meta jiena naqra l-brabbozz tar-rapport minn rapporter tagħna, naħseb illi mixja fitriq il-ħażina. Naħseb illi iktar tgħin kif int jgħid fil-bidu li taffi l attivitajiet kummerċjali fuq l-internet, taffilhom il-peace, imma aħna rridu b'xi mod ukoll inħarsu l privatezza Dik din dan kan ikun lan biex nagħmlu aktar faċli li persuni jkunu fuq l-internet u xorta jkunu protetti. Understand? Jina sendur ħames eh, suġġetti differenti fejn rrid nagħmel emendi biex intejbu ir-rapport mill-imkom. Naħseb għanet naħseb li importanti ħafna li konna privatezza automatika. U allura importanti li meta nkunu qegħdin nistaqsu fuq il-produtturi tal-software biex naraw li il-browser eh, ikollu livell għoli ta' privatezza mill-bidu, jiex li naqbel maħħa, naqbel illi il-konsumaturi jistaw kiridu jihdu deċiżjonijiet tagħhom stess, jekk iridu jkollhom inqas bħala livell ta' protezzjoni, huma għandhom ikunu jistaw jagħmlu dan. Imma irridu illi minn dejjem jkollna livelloli ta' protezzjoni u dan huwa fl-interess ta' ċittadini u jiena rridu nħossu li għandna żommu dan qudiem għajnejna. Jiġifieri għandna żommu dan f'maħna. Li importanti huwa li nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu bot partikolari biex inħarsu it-tfal mod partikolari meta jkunu fuq l-internet. Irridu naraw jekk jistax ikollna livell għali għal protezzjoni għat-tfal ħanara kif jista' jkun li nsibu minn għal dan il-lan. Interessanti li qed ndiskutu ċertu affarijiet ukoll dal-fajs ukoll, imma irridu illi ikonna mezz ta' kif ikonna eh, collective redress li huwa possibbli jekk hemm xi problemi u jekk il-kumpanija qed toffri servizzi online illi joffru ċertu obbligi eh, u naħseb illi ħna ġdina mux dwarra di. Naħseb illi xuħut minn kim sejħin trackings fil-leġizzazzjoni eh, għal-għaniet ta' statistika hija sawawis iżda fil-rapport tagħna hija wisa wis. Aħna irridu ndajf uftit, jow ndejqu ftit il-definizzjoni tagħna ta' xi nejdu ngħidu cookies. Ħaġa oħra, ma nafx eżattament kif għamlu għax għad ngħid nikkonsidra forsi mbagħad wara inti ma diħan nistan nagħmlu xi emendi oħrajn, ma nafx importanti ħafna li nagħmluha possibbli l-konsumaturi li jkollhom għażla ta' veru. U jekk fejn eżempju tridu li kolkom artiklu online ehm, jika taqrab xejn ħajkollok ħafna pariri li nataw. Issa jew irrid ikunu għażla ġbir jew ħajkonna il-ċans li inti taqra l-artiklu, jitħala tal-taqra l-artiklu, jom kollha ħajkun xi mod għażla li jkun xejn, tkun għażla li konsumatur se jkun fuq l-internet. Jien qed nipprova nara kif jista' nista' nagħmel emendi billi niċċara li dan irid iseħħ. Jiena Nasab li mexin wis fil-direzzjoni tal-industrija u attivitajiet kommerċjali ma nistawx nżommu u għajnejna il-privatezza għal ċittadini, irridu li rapport jitol f'dik id-direzzjoni, irridu li nsibu kompromessi biex eh, inkunu nistaw ninfluwenzaw il-komitat li jkun responsabbli għal din il-leġislazzjoni. Grazzi. Lem Dalton, xadaw għal-ICR. Grazzi nifraħlek u koll. Dan huwa fajl kbir. Il-privacy jilħaq ħafna affarijiet, ikopri ħafna affarijiet online. Jiena mħasseb ħafna mill-proposta tal-Kommissjoni. Eh, il-proposti tal-rapporter qed jippruvaw isolbu affarijiet mill-proposti tal-Kommissjoni li natoġġa ħafna mill-opinjoni nħossi li l-iktar punt ewlieni huwa li dan jibqa' jinżamm għalinjat ma' GDPR. Irridu nżomm niftakru li d-data personali huwa protett taħt il-GDPR. Ovvjament hija xi ħaġa li għadha ma daħliġ fis-seħħa dan ma fis-seħħ qabel is-sena d-dieħla ġifieri jiena tħassib tiegħi ma' proposta tal-Kummissjoni li qed diġà qed jgħidu li l-GDPR huwa difettuż meta l biss daħal fis-seħ. Ejja l-ewwel qed naraw kif jaħdem il-GDPR. Għandek problemi bihom mela imbagħad nindirizzawhom permezz ta' dan-lodda li aħna naf tal-privacy. Għal-daqstant jiena wkoll naqra mħasseb fuq il-skadenzi mhijiex realistika fil-li minn flok n t triq illi jenna għannek il-semej. Isna għasib ħafna affarijiet għajdin ukoll din l-opinjoni l-esklużjoni tal-business to business, machine to machine, pala komunikazzjoni t importanti ferm. Ma nafx eżattament il tazza ta' min qegħdin nipproteġu li tal-machine to machine. Ma definizzjonijiet li nallenja għamma l-kodiċi hija importanti ħafna il naħija ta' distinzjoni bejn il-cookies l-ewwel u t-tielet parti Eh, parti terzi propjament, eh, dawn huma affarijiet se nappoġġaw. Dak li huwa ewlieni Inti semmejt il-browsers u l-kwistjoni tal-soluzzjoni tal-gatekeeper, ma naħsibx jiena personalment li għandna konna dan it-tip ta' approċ. Għax kiena alternattiva ħażina. Għax meta xaħal konsumaturi kollu għażla, irid jagħmel irid mbagħad jagħmel l-għażla biex jara jekka jifermetix li jkun hemm funzjonalità sħiħa li jkunu ekvivalent tal cookies jew inkella funzjonalità limitata ovvjament ta' n-nies eh, fil-bidu jibdew jużaw il-mod limitati, imma ħafna drabi ma jistax ikollhom ħafna ta' funzjonalità sħiħa minn ħafna pjattaformi li jkun qegħdin iżuru, jiġifieri mbagħad jridu jqogħdu jmorru lura jbidlu il- il-settings eh, anki forsi u jiftu kollox anki ma jridux jew inkella jridu joqogħdu jduru su pjattaformi u konsens differenti kull darba jew jagħmlu xi ħaġa. Ma naħsibx li dan għandu jkun il-mod kif nipproteġu nsolvu situazzjoni. Bħalissa nitwa kif inhi konsumatur għandu għażla jekk inti taf x'inhu kuki taf neħieħ mill-kompjuter tiegħek, jew ma taf x'inhu kompjuter taqbad u taqbel miegħu u tħalli ħaddej. Naħseb nisa nedikaw il nies billi jirruwa kif jużaw l-oda li diġa għandhom biex jipproteġu l-privatezza tagħhom. Għaxina jiena nibsa illi hekk kif il il-Kummissjoni ħanispiċċaw sitwazzjoni fejn ma nismus se jkollna apps b'xejn jew pjattaformi xejn fuq l-internet. U anki daw kelli nħarsu għalihom, għax kien hemm insemma bli nħarnu nħarsu għax xi riċetti. Iżda daw u jew abbonamenti, ġifieri dawn ħajkunu sussidjati minn dħul band uħra, ġifinti ħatkun ħadkun qed il-aċċess b'xejn u tolli il-spejjeż tal-li t-zom il-sit il-website. U min ikun jista' jiflaħi ħallasom, eh, musa differenza. Imma min ma jista' miflaħx ħallas musa jkollu aċċess tal-informazzjoni, ma jistax xikun jina naqbel ġifiri ma dawk li jużaw l-internet u mux neċessarjament dawk li jindom il-flejjes biex jaffordjawhom dawn l-affarijiet. Jina sepp li morru lura li proposta l-Kommissjoni naraw eżattament fiex qegħdin, jridu pożizzjoni ċara u aħna rridu naraw ukoll li għandna pożizzjoni sura ta' nies ma sax għandhom ngħidu illi se naħdmu għal-Kommissjoni fuq għalli biex t-xol, irridu nċumbawa, naħseb li xkadenza hija problema, imma l-opinjoni hija eh, wafas ħafna ta' bidu. Grazzi ħafna dan. Naseb illi diza trid titkellem flokkaja. Grazzi, Iva, kajja dispjaċuta li ma t-setax tkun hawnhekk, imma t tippreżenta l-istess opinjoni fil li eżattament l-istess fitre, fl-istess ħin. Nasib ikun utli li kieku l-komitati jippruvaw jikonnew ruħhom aħjar biex għalmenu l-istess fals ma jgħodux jiġu diskussi fl-istess eh, żmien, fl-istess fil-komitati. Eni, insomma, tħoss siġdi għadha t l il-rapporter fuq l-opinjoni taqbel ma' rapporter f'xjoqsma par muma ma' per eżempju possibilità li t-proċessa ta' jekk dan il-għan huwa kompatibli mal-għan ehm, inizjali ta' skont il-GDPR taqbel ukoll ma' t tneħħija ta' dan is sitxur xhur fuq il-consent u withdrawal għaliex dan iwassal għal ħafna notifiki għall-utent aħari xieqsma fejn għandha tħassib ma' l-approċċ rapporter b'xi ċertu tneħija tal-dispożizzjonijiet imorru ħafna imur forsi li li niżejjed, per eżempju artiklu 11. Din ħassibna ħafna li rapporter ħaj jestendi l-ambitu biex l membri kollhom aċċess għal komunikazzjoni għal-ċittadini għaliex lan qed jiġi propost diġà kien wisa żejjed la bosta opinjoni qed jistendi dan jerġa' iktar. Għandha ċertu dubju wkoll brabta mal-użu ta' icons meta ikun hemm it-tracking tal-Wi-Fi. Itħossi li jkun kontraproduttiv li e, iktar toħloq l-ansjeta fos iċ-ċittadini għaliex dawn jaraw illi qed jiġu intraċċati ma sawx jaqbdu u jagħmlu opt-out. Naseb i taħseb li tkun aħjar li neħħu din ir-referenza biex nirstrinġu it-tracking biss għal anijiet ta' preżempju statistika. U l-aħħar mhux lanqas tħoss illi il-regolament e-privacy għandu jkun iktar neutrali teknoloġikament. Per eżempju, browsers mandomx ikunu l-unika tweġiba tal-ġejjini jekk kif iċ-ċittadini iktar jimxu lejn apps u IoTs. Jitħossu ukoll illi differenzazzjoni bejn l-ewwel parti u l-parti terzi bħala cookies mhux se jkunu daqshekk rilevanti u forsi jagħmlu differenzi bejn fuq il-cookies kont il-privatezza tagħhom. U għat għamil xi emendi f'dan ir-rigward. Grazzi. U nistennew il-ħerqa biex naħmu ma' rapporter u kolleg fuq dan il-fajl. Aħna fuq il-gruppi oħrajn hemm shadows għal-ħodor. Grazzi. Aħna irridu Nirringrazzjaw l-ewwel net li ċer, iva il-rapporter Iva Madel u jiena tassew kuntenti li qed għandna isu konsensu jisa hawnhekk fuq ħafna minn dawn il-proposti li għandna qudiemna. Naħseb illi tajjeb illi neħħu ċertu nuqqas ta' bil jew fejn qed mhux qed niftehmu eh, pereżempju mal-maqal is-Sur Dalton. Hemm diġà e-Privacy Directive fis-seħ, maħniex qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq GDPR li għandu jkun applikabbli biss hi hawnhekk wara li applika. Imma din id-direttiva ma ntmissitx mill-Kummissjoni aħna nistgħu forsi nikbu fuq il-fatt illi dan ma ġiex inkluż fir-riforma tal-GDPR, iżda huwa fatt li ħajkun hemmhekk. Għal daqsan nasab iktar maħanna għodu infetqu biex eh, eh, il-regolament fuq li privacy jitlesta, iktar ma ħajkonna 28 standard differenti f'dan il-qasam. U ħajkonna su eh, frammentat illi jimxi fil-apposta minn kondizjoni tintaqsu il-ċertezza legali għal daqstan. Nishti illi ikonna adozzjoni iktar bikrija tal-regolament u ovvjament fuq is-sustanza għandna nitkellmu fuq dak li huwa meħtieġ. Ħaġa oħra il-GDPR huwa standard suffiċenti għal dan il-qasam. Imma jistax ikun il-każ għaliex dan il-qasam tal-komunikazzjoni hija mhux biss id-drittijiet fundamentali ma' konfidenzjalità u integrità ta' sistemi ta' komunikazzjoni. Għal daqstant aħna rridu illi ikolna standard speċifiċi f'dan il-qasam. U għalek għanna differenza bejn il-regoli ta' ħarsin tad-data minnaħa u dawk ir-regoli illi jispeċifikaw ir-regoli tal-ħarsin tad-data għal għan ta' kod telekomunikazzjoni għal dastant il-għan li kena dak li huwa l-approċ tal-kompatibilità ħajġi jiġi applikat dan il-qasam il-telekomunikazzjoni u anki il-servizzi elettroniċi mux tal-li ħajkollhom jisegwu jibbenefikaw minn regoli tal-e-privacy imma u koll minn regoli ta' GDPR. Aħna ma nistaq marxax fejn għodin referlu l GDPR kol darba li jridu dan inkluduħ. Jek aħna musta neskludu din dan l-għaniet kompatibli għal dan il-għan mela diġa nkunu ċumbanja. Nċum kol mar din għamlu nduruwa biex naraw li ma dispozizjonijiet u ma meħtieġa u rridu naraw kif għan referu l-ura għalija. Nasab li hija proposti tajbin fuq il-konsens, per eżempju, meta netkellmu fuq il-web audience measuring, eh, l-inkejlu l-udjenza fuq l-internet ġviri, f'artiklu 8, ma nasab ħaġa tajba di ma li jem fejn naraw namlu differenzazzjoni bejn mezzi differenti kif għandna u id-data. Iżda f'ħafna każijiet nistgħu ntejbu l-mod ta' kif in-nies jagħtu konsens. Iżda nara eh, rabta ma' dan il-browser fejn jiena nara mhix negattiva ħafna eh, biex insaħħu b'mod partikolari għal dak li huma kumpaniji medji fil pozizjoni tagħha u pjattaformi kbar kien ikun utli ħafna biex ikonna l-intermedjarju tal-browser fejn nista' nagħmlu l-isqarrijiet is-settings mod neutrali għal dak li hija ħaġa żgħira jew kbira jew kumpanija kbar ilha jew żgħira bħala servizz u dan jista' jgħin il-kumpaniji żgħar u dawk medji online jekk nista' nagħmel dan naturalment fuq il-browser tiegħi milli jkollna kulħadd bi skema tiegħu jew tagħha fejn il-gbar jikollom iktar dejta mizzar. żgħar aħna rridu naħsbu iktar fuq li il kommissjoni wkoll għażlet dan nħoss li l-istituzzjoni attwali bil-cookies fuq il-websites mhux ħaġa sabiħa l-konsumatur. Għasab li għawa ħafna ħjar li għaniet isma fuq dan il-website jina għandi preferenza ekk ekk u ekk darba fil-browser tijaj un bat għamilta. Zuqot titla li kull darba, li kull darba nidħol fil-websajt noqgħod naħja kull darba. Jiġifieri dik li proposta tiegħi. Ħaġa oħra f'artiklu 17 għal diju dik li għas-sikurtà nitkellmu fuq ir-riski fejn kelmu fuq informazzjoni fuq ir-riski fuq is-sikurtà pereżempju fejt nitkellmu fuq il-konfidenzjalità u integrità ta' komunikazzjoni nistgħu nkunu stretti ħafna. Ġeneralment nixtieq ngħid biss illi aħna m'għandniex immorru lura għal livell ta' protezzjoni tal-e-privacy għaliex jekk inna aħna ngħixu fi żmien fejn il-konsumatur qed iktar u iktar qed ikontrakt fuq l-internet ma nistgħux ninġustifikaw bħala l-Unjoni Ewropea in imbaxxu l-istennija tal-ekin sejħa privacy control grab ta' ma' tracking brabta ma dak il-dik li għadiġi diġa palissa. Għal-għastant, inħossi li huwa importanti li għadu attenti li man konnix regolamenti fuq li Privacy Directive, eh, in-regola u zzejjes fuq li Privacy Directive, imma laqas ma nidu morru l-ura. Etna ħafna opportunitajiet biex intejbu dan il-rapport u din l-opinjoni, ktar mill-rapport. il rapport jenna u jizdejaqx li naġġel, għaz naġlu bħala ħin u l-għura nħer għan biex nħadda ma kullħat. Thank you very much, uh, since there are no other... Uh, Grazzi ħafna, memx iktar xedaw reporters prezenti. Mela nista nissi dan issa l-Anna Marija biex titkellem. Grazzi ħafna, għana l inu proset, eh? Aħna nappoġġaw ħafna il-pozizjoni tal-rapporter, nasib li huwa pass fid tajba, zda nixtieq li u kol natikom tussija, ħna kull manna hija opinjoni. Veru li għana direttiva tal-privatezza da minn dakinhar li law kena rivoluzzjoni digitali kolli ngħid illi lan tagħna huwa li aħna insaħħu it-kabbir digitali. U dan kien ifukat ħafna fuq il-privatezza jkolli ngħid qegħdin ninsew illi qegħdin nitkellmu anke fuq il-marketing għal kull l-SMEs fl-Europa. U għana fuq ekk għedin nitkellmu u kol għedin nitkelmu fuq l ta' konsumatur, protezzjoni tal konsumatur, għedin nitkellmu fuq il-differenza bejn il-cookies tal-marketing u dawk funzjonali, għedin nitkellmu fuq kumpaniji bħal SMEs li ma jridux ikunu dipendenti kompletament fuq Google, fuq ekk għedin nitkellmu għak kif diġa għedna, għana diġa għanna il-regolament ta' protezzjoni u rajna kemm din kienet diżastruża għal kumpaniji. Verament kienet diffiċli kelmu ma' Business Europe. Uma jgħidulek illi dan ir-regolament wassal għal nuqqas ta' ċertezza legali kien zbilanċat ma kienx regolament li kien favur l-komunità tal-kumpaniji u tan-negozji Jiena qed sempliċement ngħid dak li qegħdin jazbu eluf ta' kumpaniji fl-Ewropa, nuqqas ta' ċertezza bazat fuq biss l-eċċezzjonijiet u aħna naħsbu illi hemm ċertu affarijiet li ħajtlu fis-seħ minnaw u sena oħra. Jiena suppost qed nitkellem jew qed titkellem suppost, anzi grazzi għara li qed tikkonferma li jien suppost qed nitkellem issa ħankompli aħna nixtiequ illi namlu l-istess ħaġa wkoll li dan ir-rapport ewlieni tal-liber illi għandu impatt verament kbir fuq is-suq intern, fuq tkabbir, fuq is-suq intern digitali fuq il-possibilità li l-kumpaniji tagħna jkomplu jikbru fis-suq ħalli jipproteġu l-konsumaturi u aħna qegħdin nerġgħu u fil-nixa fu l-istess bali, jina naħseb jina kif għallu l-kollegi, xiftit mill-kollegi, l-konsumaturi, huma diġa protetti permezz tal-GDPR, aħna għanna regolament, diġa ġifiri ma naħsibx illi għanna nirrepetu l-affarijiet għawek kif għalet dita. Importanti li aħna nfakru sempliciment l-konsumaturi li għandhom id-dritt illi Issa, dan lil dan permess tal-konsens. Jiena fil-fatt diġa diskutej dan maċċerta libel li kien verament qed jifhem dan kollu u aħna xtaqna illi naħdmu flimkien biex nevitaw illi konna l-istess problemi tal-regolament tal-protezzjoni tad-data u grazzi ħafna illi semmejtu ukoll Il-kwistjoni ta' tfal, maħabba li għanna problema f'bija din, aħna ħallini fidejn l-istati membri, jem periodu ta' 18 ta' 16 sena, iżda aħna naħsbu l-istati membri jisom istart mixin fid-direzzjoni tal- tkissir tas suq intern u mhux armonizzazzjoni fis suq intern ta' nittamaw nistgħu nisaw dan id-dossier biex niggarantixxu iktar protezzjoni għat-tfal. Grazzi ħafna Anna Marija Dita, xtaqt titkellem inti wkoll. Grazzi ħafna, Signora President, Iva, jina tkellimt fissem. Kaja, iżda nishtiq illi nżid xiftit punti minna ħatijaj, jina naqbel ma dak illi jina għedfilkom fissem. Kaja, iżda nishtiq u koll illi najt illi anka jina mħasba ħafna fuq dak illi semmit Anna Marija u il-kwistjoni ta' timing u kol ta' din il-proposta l fat li rridu nqisu kol l-impatt ta' regolament tal-GDPR. Jiena naħseb li nis mandomx ikunu mitluba sabiex ikomplu jenatu jgħatu l-konsens minħabba li inti eh, taqbatu li kemna ma taħseb u aħna nafu illi m'hemm xejn Ġifiri rridu naraw kif ħanżommu l-bilanċ jekk aħna nitolbu li jkun hemm notice kull sitt xhur din hija xi ħaġa tista' tkun ta' overkill u tkun daqsxejn eżaġerata. Jiena naħseb illi id-data li qed tinġabar mill-cookies jew mill-website eh, mill-browsing tal-websites dan ukoll għandu jkun kopert mid-data elettronika u aħna nafx hija definizzjoni wkoll dawn huma ħafna drabi konverzazzjonijiet one to one bejn tnejn. Aħna nafu li ma li komunikazzjoni tkun kompleta, dejta kollha ta' din komunikazzjoni tista' titħassar minn intermedjarju jew mill-kumpanija tat telefon jew mill-lab. Issa dwar il ta' applikazzjoni anka meta' qed nitkellmu fuq eh, il-komunikazzjoni bejn il-magni jiena nħeġġeġkom biex tħarsu lej l-artikli ħalli taraw b'dan fejn għandhom ikunu inklużi aħna din nitkellmu fuq konvenjenza ta' sinjali ġifieri l-trasmizzjoni maħniex qegħdin nitkellmu fuq is-servizzi li qegħdin jintużaw minn dawn il networks Ġifieri aħna nafu illi għandna ikonna għandna nkunu suġġetti għal sigurta u dak li għanna diġa fil-kodiċi ta' din id-direttiva zda naħseb li forsi mhux ħajkonna l-uf postijiet oħrajn fejn ikonna bżonn illi nieħdossi bil-privatezza Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you very much, Dita. Maybe very shortly some uh, remarks from uh, the rapporteur. Grazzi ħafna Dita, Iva forsi stoni niġbru kommenti tar-rapporter. Iva, grazzi ħafna l ewwel grazzi li Shadow rapporters kollha illi tkellmu illum jun kella li b'xi mod jew reprezentaw l-opinjoni tagħhom naħseb li kieċa xi importanti ħafna illi aħna nifmu aħjar x'qiegħed jinkwitom u anka dak illi huma jaħsbu li jista' jtejjeb it-test. Jieġbuni ħafna n-numru ta' punti li kienu msemmija li sissa ma semmejniex fil-rapport pal per eżempju it-tfal jew gruppi oħrajn ta' nis vulnerabli u fl-istess jien fuq ċertu kwistjonijiet li huma verament attwali naħseb illi hemm ħafna eh, lokal ftejjim bejn il-gruppi differenti u nittama li nkunu nistgħu nilqu ftejjim bilanċat. L-iktar ħaġa importanti għalija illi aħna irridu nżommu daw f'moħħna u naħseb illi dak illi żammejt f'moħħi u kol sissa huwa fuq il-kompetenzi tal-imkom. Ma nistgħux ninsew laqqas li din li nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. U li għanna nkunu gwidati minn dak li l-Kumitat jgħat jissemmi ġifiri din hija xi ħaġa verament kruċjali għalija fiħdan il-negozjati naħseb li jekk ikonna nelaboraw fuq ċertu affarijiet ma nafx jekk għandi xħin forsi, iva għandek minuta. Meta t-nitkelmu fuq, eh, per eżempju, distinzjoni li għandha inata bejn il-livelli ta' privatezza li tkellemna dwarhom ukoll jena naħseb li rridu nkunu eh, verament attenti fuq dak li qegħdin nirregolaw hawnhekk li naraw l-esperjenza tkun qed tintuża wkoll li dan jista' iwassal ukoll ċertu riperkussjonijiet u dan aħna għamilni ukoll anke bil-impożizzjoni tal-ban tal-cookies fuq koll sit tal-internet u nixtieq ngħid u koll li xiftit mill shadow reporters saħqu fuq l-opinjoni tagħhom fuq il-soluzzjoni tal-gatekeeper din hija xi ħaġa illi eh, dwara nista' nagħmel iktar emendi u xtaqt illi nkun naf x'inhi l-opinjoni tal-kollegi u nixtieq Illi nikkonkludja għawek billi najdilkom zoċi parimit minna ħatijaj. L-data ta' skadenza l-emendija fit-28 ta' ġunju sa' nofsinar u għana ħajkonna laqa ta' bejn ix-shadows li ħatkun fl-ulju. Għal-darba ħra grazzi ħafna l-kom l kol u jiena naturalment tistaw tkellmuni meta tridu, bibti għajdejja miftuħ għalikom. Grazzi ħafna Eva, nawguralek ħafna l-dan il-proċess, Iva, intom, Eva diġa għalet li tistaw tibatu l-emendi 28 ta' ġunju sa' sinar, u naħseb li bekk nista nala dan il-punt fuq l-agenda u nħaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda li huwa ismi pubbliku illi għanna fuq dossier importanti ħafna għandan il komitati ġifiri tal-e-card eh, tal-kard elettronika ta' servizzi. U minħabba illi għanna dan il dan jħan nkompli nitkellem bl-Olandis għal-bqija ta' dan ismi. L-ewwel net nixtieq eh, insellem lill-kollegi illi qegħdin bil edha għek fis-sala, nixtieq ringrazzja lilkom li kontu hawnhekk preżenti nixtieq insellem ukoll lil dawk li għedin seguna permezz tax-xandira diretta online. Kif tafu kif edna dalodu aħna nirrappreżentaw il-Kumitat tas-Suq Intern illi nagħtu importanza kbira lil suq intern li għadem tajjeb u anka fuq il-provizjoni, natu attenzjoni l-provizjoni u l-otja ta' servizzi. F'dan il-kontest, aħna qed nitkellmu wkoll fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li ħad tkun propju fuq il-karta ta' servizzi elettroniċi. Hemm żewġ proposti. L-ewwel nett għandna l-kwistjoni tar-regolament, ġifieri l-introduzzjoni ta' din il-karta elettronika u anka l-qafas ehm, edukattiv. Mbagħad ħajkonna direttiva li jista' jisħaq fuq eh, l-istruttura amministrativa brabta mal-karta ta' servizzi elettronika. Anna Reporters għad-direttiva u anka regolament. Nibda b'Morten Lockegaard. Kjoġbok. Grazzi ħafna. Anke jieħan nitkellem bil-lingwa tiegħi minħabba illi nixtieq illi il-kollegi tagħna dawk li tisimawna minn pajjiżi jkun jistgħu jsibbuni bil-lingwa tagħna. Mela, nilqakom u nagħtikom meħba għal dan ismi di mhix kwistjoni sempliċi u bosta interpretazzjoni differenti ta' xinu għalan ta' dan id-dossier u għalhekk aħna xtaqna li ngħidu li għandna bżonn ħafna kontribuzzjoni llum. Naqbel ma ħaġa waħda li qal qalet il-President, ġifri li aħna nixtiequ li konna suq intern li jaħdem tajjeb. Mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li aħna nixtiequ noħorġu liġijiet sempliċement biex ikollna aktar liġijiet, aħna nixtiequ li liġijiet joffru verament valur miżjud għal kumpaniji. Jiena bħal kow rapporter nixtieq nħeġġeġ kellima kollha biex jitkellmu b'mod preċiż kemm jista' jkun li jitkellmu fuq il-benefiċċji tal-proposta u qed nistenna bil-ħerqa li jkollna dialogu kostruttiv magħkom illum. Fuq din il-proposta ħallibek inkunu nistaw naraw li il-prof dawk li għedin jiprovdu s-servizzi kun jistaw joffru bont iktar faċli fuq livell Ewropew trasconfinali. Grazzi ħafna Morten. Issa jiena bħala rapporter, jiena rapporter fis-sem li sijar u koll, nishtinni ngħid xi ħaġa illi ma sibx illi huwa sigriet għal ħadd. Aħna irridu naraw illi qegħdin naġavolaw aħna lotja tas-servizzi f'xej fis-suq internu, allura nixtiequ ninsistu illi l leġizlazzjoni li għandna bħalissa għandha tkun implementata mala kemm jista' jkun aħna nafu l-affarijiet mixjin bil-mod għalhekk nixtiequ li nkomplu nħeġġu l-progress hekk kif qal Morton aħna favur implementazzjoni tajba u kif suppost qabel ma nibdew nadottaw leġislazzjoni u liġijiet ġodda, nipreferu nadottaw dak li diġa, nimplementaw dak li diġa adottajna, ħalli naraw li dan verament ikun ta' valur miżjud. Issa, xinu ma l-vantagġi ta' dan kollu, dan ħajkun iktar faċli li aħna nilħu ġestjoni tajba u li nofru s servizzina nishtiq li il-panelists jgħidulna ftit iktar fuq għadin hemm ħafna żoni li mhumiex daqshekk ċari wkoll marbutin ma' dan il-punt u nixtieq illi ngħid naħseb li dan jkun smih tajjeb ħafna u siwi. Naħseb li ħankunu nistgħu nkopru ċertu punti delikati ħafna, iżda ninsab fiduċjuża li nkunu nistgħu nidentifikaw dawn is-soluzzjonijiet u fl-istess ħin noħorġu wkoll bidliet tajbin u noħorġu bi proposta li ta' kwalità tajra. Jiena naf x'huma l-komplessitajiet f'dan kollu. Iżda dan huwa propju il-punt l-iktar importanti brabta ma dan l-ismieħ. Naħseb li nistgħu nibdew bl-ewwel panel. Aħna ħanitkellmu fuq dan il-panel b'mod partikolari fuq il-xkiel amministrattiv u regolatorju. Għanna tlet kellima. Qabel ma nagħti l-opportunità li jitkellem l-ewwel mistieden, nixtieq ngħidilkom ukoll li għandna numru ta' kelliema differenti preżenti ġifier importanti li żommu mal-ħin li qed nallokawkom ġifieri bejn ħames u seba' minuti. Nibdew Kasper Ernest fissem il-Konfederazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-Intrapriża Danisa. Iva kif intqal jiena Kasper Ernest jiena il mexej fiħdan id-ġi Aħna non-profit organization u nirrappreżentaw 17,000 kumpanija u ħafna soċjazzjonijiet kummerċjali u qegħdin xi 240 persuna li naħdmu f'din il-kumpanija fissem kumpanija oħrajn. Aħna nixtu nisu l fatt li aħna assoċjazzjoni ta' dawk li ħadmu ġifieri qegħdin nagħmlu ftehim kollettiv ma' trade unions fid-Danimarka ġifieri qegħdin nirrappreżentaw dawk il-kumpaniji li għandhom ftehim kollettiv u li jġibu ruhom sew fis-suq Daniż narrappreżentaw il-kumpaniji ta' trasport, ta' esperjenzi u anke tal-welfare. U aħna assoċjazzjoni ta' dawk li ħadmu għalfejn aħna edin għawek u xinu għal isfond dan kollu fil-mija tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea toffri servizzi u 20% biss qiegħda ssir fuq livell transkonfina. ġifiri aħna naqblu li hemm nuqqas integrazzjoni f'dan il-qasam issa. Aparti minn hekk aħna naħsbu li s-direttiva ta' servizzi jista' jkun ma tkunx implementata bissieħ fil-pajjiżi kollha, iżda aħna nasbu li mhuwiex biżejjed dak li aħna qiegħdna Il-likard, likard edha tindirizza xkiel amministrativ u assigurazzjoni iżda mhux edha telep il-xkiel regolatori li aħna din nafaċċaw bħalissa u naħseb li fuq din nista' nitkellem iktar qudiem ukoll. Mela, <clears throat> Għalfej aħna għanna bżonna din, għanna bżonna minħabba illi ħattu toffri informazzjoni trasparenti għall istati membri, ġifiri l-kumpaniji jkunu jafu zattament x'tib ta' informazzjoni rridu jgħatu l-autoritajiet biex ikollhom il-permessi u uh, il-permessi li joffru dak is-servizzi li huma joffru f'dak il-pajjiż partikolari. Aħna nażbu li aħjar kunem hemm Eh, awtorità waħda li inti tkellem minflok ma toqgħod tkellem bost awtorità differenti kollok kuntatt ma' awtorità waħda fl-istat membru ħalli bekk ikun hemm iktar assigurazzjoni, iktar garanziji li jistgħu jingħataw u jitnaqsu ħafna mill-isfidi illi aħna qegħdin naffaċċaw ġifieri hija xi ħaġa importanti ħafna anka li xkil ta' traduzzjoni aħna llum il-ġurnata nkunu rridu dejjem nagħtu ċertifikati tradotti li jkunu ċertifikati li huma traduzzjonijiet tajbin biex ikunu aċċettati mill-Istat Membru. Pereżempju fid-Danimarka it-tradutturi mhijiex m'għandhomx professjoni irregolata, eh, ġifiri ma nistawx aħna niprovdu traduzzjoni ċertifikata l-autoritajiet Bajernin biex natikom eżempju ta' għadam il-problemi naħseb li dan jista jikun solvut billi kunem eh, konsultazzjoni diretta bejn kumpaniji stess eh, permezz tal-IMI. Fil-Belġu inti ħafna drabi titkellem bil-Bank Contact iżda jekk inti qed tipprovdi servizz minn barra mhux dejjem ikollok kont Belġan, allura ma jistax ikollok bank kontakt, ġifiri biex inti e, tala sal daw iċ-ċertifikati din tista' tkun problema, dan tip ta' ħna aħna qegħdin nindirizzaw. Għandna problema oħra u bil-prinċipju li jista' jnaqqas il-pis amministrattiv anke l-kumpaniji u l-membri tagħna ħajkonna dawn li trittijiet tal-assigurazzjoni wkoll ħallibek għan nkun nistgħu nipprovdu wkoll assigurazzjoni eh, barra għal barra mill-pajjiż jiena naħseb li din hija kart li ħad tkun komplementari għalina ġifieri jekk ħajkun hemm iktar eh, restrizzjonijiet aħna Inkunu nistgħu nippruvaw nelbom ukoll li konna dan il-one entry u apparti minn hekk hemm ċertu data skadenza. Jekk inti tixtieq ti servizz, jekk tixtieq li tikseb dak il-kontrat mhix ħatejnek jekk ħaddum sena biex ikollok il-permess biex tipprova tikseb il-permess. Minħabba li servizz tiegħek ikun provdut band oħra. U Jiena poġġejt din l-istampa u hekk fuq l-iskrin minħabba illi ilna nitkellmu fuq hekk. Aħna ilna naħsbu tal ġaraj fuq iktar minn tagħna. Ġifieri aħna indunajna illi mhux possibbli li aħna nagħmlu hekk li l kħagġa li nistgħu nagħmlu għal naqsu illi xkil amministrattiv transkonfina ġifieri nappellalkom illi ejja ma noqogħdux neħlu għawek bejn iż-żewġ li bħal din e, il-barra jina naħseb li dak li rridu għal n-implementaw bissieħ id-direttiva ta' servizzi għalek. Aħna naħsbu illi nistaw nimxu fuq din id-direzzjoni. Kien ħafna diskussjoni fuq il-frodi, kollinejt ngħid illi mill-fil femma tagħna aħna nazbu illi jenna nużaw din l-opportunità biex niġġieldu kontra l-frodi illum meta inti tmur biex tipprovdu informazzjoni lil autorità ta' host member state inti tmur bid-dokument fidejk, dokumenti li tkun ġibtu minn pajjiżek. Bir-rispett kollu ħafna iktar faċli li tħallas lil xi ħadd jekk biex iġibu dan id-dokument jekk din hija l-biża ewlenija u iktar faċli tiffalsifika dan id-dokument anka jekk din hija l-biża ewlenija jekk aħna qegħdin u nagħmlu kollox legali l-affarijiet illegali jisiru ħafna iktar diffiċli ġifieri ejjena nħidu l-opportunità biex niġġieldu kontra l-frodi mhux biex niffaċilitawhom. U jiena x-xar li għadda kont fl-Estonja verament kien vjaġġ ispiranti ehm, ħafna ta' ispirazzjoni kellna vjaġġ ehm, fl istorja u saqsan li mistoqsija ta' jekk hemmx korruzzjoni jew frodi fl-Estonja. Għalunna ma teżistix fuq livell amministrattiv minħabba li ma tistax tagħmel frodi, kollox huwa digitali, kollox lok, tiġifieri ma jistax ikun illi kollok frodi u verament ispirawni l istanjani u naħseb din irridu nżommuha f'moħħna. Ħaġa oħra, ir-rabta ma' l-IPC naħseb li m'hemmx rabta diretta, l-IPC hija għall professjonisti jekk inti tkun eh, eh, wieħed li tixtieq tkun taħdem taħdem għal rasik tixtieq tkun qed taħdem fuq livell transkonfinali din mhix għalik minħabba illi din hija għal kumpaniji. Kien hemm biża wkoll illi il-tassa ta' approval ħatkun problema iżda miex naħseb illi l data ta' skadenza ma biżejjed u naħseb illi dak illi qalu l-professjonisti wkoll kien eh, biżejjed. Grazzi ħafna nista' nkonkludi. Thank you very much uh, for your uh, contribution and for... Grazie għal kontribuzzjoni tiegħek u tal-li zammajt anke mal-ħin. Issa nadi l-kelma l-Sinjura Agnes Kurades Alebek li qiegħda bil-eda dejk, direttriċi u kap ta' tas-su intern mill-Bord Nazzjonali tal-Kummerċ tal-Iżvezja. Jekk joġbok. Grazzi. Jena kap ta' Departiment tal-Suq intern, mux internazjonali, et naħdem fil-Bord Nazjonali tal-Kommerċ fi Svezja u aħna responsabli għal-kommerċ u għal-suq intern biex bekk ikonna suq intern li jaħdem mod effettiv u aħna u koll autorita dan ir-rigward. Bekk għanna numru ta' funzjonijiet, punti ta' kuntatt, per eżempju, ċentri Solvit, IMIs, punt wieħed ta' kuntatt, proċedura ta' kuntatt u servizzi għanna mandat ukoll biex naħdmu għall-applikazzjoni uniformi tal-leġislazzjoni fl-Svezja. Bekk għanna esperjenza tajba tal-ħidma ta' suq intern fl-Svezja anki saċertu punt fi stati membri oħra Mela, għannix kas għal ikar dawnek nafu illi il-prodotti jitċerkolaw baktar libertà mis-servizzi fis-suq intern u allura is-servizzi joffru potenzjal kbir ma dana kollu nistgħu nagħmlu aktar biex ikonna aktar tabbil dan is-settur. Irdu naċċertaw bekk il direttiva tas servizzi tiġi applikata korrettament li stati membri kollha waħna bekk għandna attitudni pożittiva għal din l-inizjattiva minnaħa tal-Kummissjoni biex bekk ikonna żieda fis-servizzi tal-kummerċ. Il-fornituri tas servizzi eh, ħossu illi il-proċess fuq livell transkonfinali huwa wieħed kumpless jista' jkun hemm talba għal card back għal mill-awtorità fil- post residenzjali tiegħu fil-pajjiż residenzjali tiegħu biex bat huma jagħmlu applikazzjoni u bekk għandna servizz ta' one stop shop. Partikolarment din ħaġa importanti anki għal Svezja fejn ċertu servizzi ma nsibuhomx kollha f'pajjiżna u allura ikonna awtorità waħda punt wieħed ta' kuntatt biex ikonna skrutinju segwitu għal biex bekk naraw il-proċedura ma tintessiex, l-applikazzjoni ma tintessiex ximkien, u dokumenti jiġu provduti b'mod elettroniku darba biss u bekk ikonna simplifikazzjoni tal-proċess għal daw kollan involuti. U għallura anki l-IMA jifisser li ikonna effettività u inqas prezzi għal għal dawk involuti għanna koordinatur IMI u dan wassal għal esperjenza eccellenti, partikolarment għal kwalifiċi. Meta din il-ħaġa tintuża kif suppost, l-ura u aktar ħafif milli inti tagħmel dan il-proċess milli meta inti tapplika ma' autorita f'pajjiż ieħor. U dan huwa partikolarment diffiċli meta jkun hemm lingwaħra involuta. U allura bekk maħniex qegħdin nemendaw elementi mid-direttiva ta' servizzi, ġifiri fejn jitfall kondizjoni ta' supervizjoni, dina mhix ħaġa tiġi emendata, l deċiżjoni xorta tkun fidejn, anzi tkun kompatibbli mal-liġi Ewropea. Bekk għandna valur miżjud dana kollu, qed nissimplifikaw il-proċedura. Però rridu ninnotaw illi l-e-card tippermetti l-fornitur li jagħmel awtorizzazzjoni f'pajjiżu stess, jiġifieri fil-lingwa tiegħu u bekk wieħed jidentifika l-awtorità li jħossib, però din mhux dejjem hija faċli. Fil-femat tagħna hawnhekk qed naraw potenzjal kbir f'dan l-e-card u diffiċli li issib miżura alternattiva li tippermetti proċedura mingħajr problemi, però xorta waħda qed inżommu s seta għal pajjiż ospitanti biex bekk huwa jħossib il-proċess fit-territorju tiegħu. Għandna direttiva tas servizzi fl-IMI bħalissa, però dana japplika l komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet ma jippermettix il-fornituri tas servizzi li jużaw tali sistema. Bekk, Pożit Punt pozittiv ieħor għal autoritajiet tal-pajjiż ospitanti. Minn flok ikollhom dokumenti b'lingwa barranija li ma jifmux u ma jirċievu dokumenti li diġà jiġu verifikati mill-post ospitanti. Bekk nisimplifikaw il-proċess. Prekondizzjoni bħal dejjem bħal fl-IMI dejjem irid ikun hemm fiduċja b'fost l-awtoritajiet kompetenti għalina il card jekk tiġi implementata kif suppost huwa mezz adattat kif nindirizzaw problemi fil-qasam tas servizzi. Issa, ir-rabta jew l-implikazzjoni mal-kard tal-professjonisti irridu nevitaw li konna żewġ kards differenti u din tista' tkun problema jekk ikollok dawk li jaħdmu ar-rasom għaliex jista' jkun illi dawn jiġu koperti miż-żewġ direttivi. Matana kollu, l-aqwa garanzija suċċess hija li l-Istati membri jieħdu dawn eh, l-odot, jaraw illi ikunem konformità fuq livell nazzjonali, l-implementazzjoni tkun ċara, l-autoritajiet ikollhom il-mandati adattati u r-riżorsi biex huma jwettqu x-xogħol tagħhom. U dejjem irid ikun hemm spiritu ta' kooperazzjoni tajba mal-awtoritajiet ta' pajjiżi oħra. Grazzi. Dankjewel um, ehm, voor, eh, voor jouw bijdrage. Grazzi al kontribuzzjoni tijak. Issa nagħti til kelma lil Tibo Weber, segretarju konfederali tal Confederazione Europea ta' Trade Unions jekk joġbok tajba. And Trade Union Confederation, the organization that uh, speaks on behalf. L-odba tajba, jina għed nifskellem fisem il-40 miljon membru f-39 pajjiż u anki 10 federazzjonijiet settorjali ta' trade unions. Qed nitkellem fisimhom għaliex dan huwa suġġett importanti għal ħaddiema Ewropej. U bekk nixbet l-attenzjoni tagħkom għal demonstrazzjoni għandna barra dawk li din jipprotestaw kontra il-e-card. Mela nibda billi intenni xi kliem illi il-membri tagħna ilhom jgħidu. Jiġifieri il-moviment tagħna m'għandux intenzjoni illi iwaqqaf su intern li għandu jaħdem kif suppost. Irdu namlu għadċara din il-ħaġa, in għasta ta' diskriminazzjoni hija tajba, però ma nistgħux nittolleraw suq illi jitfattant pressjoni fuq regolamentazzjoni nazzjonali u bekk inwarbu aspetti soċjali. Dan hija wkoll jorbot ma' perspettivi oħra fis-servizzi tal fil-pakett tas-servizzi. Aktar minn 10 snin ilu aħna rajna illi il-prinċipju ta' ta' il-pajis responsabli għax ħaġa li aħna tlifna u allura ma nixtiequx li nerġgħu ngħaddu mentali tali dibattitu għaliex l-Ewropa wara kollox m'għandix b'saħħitha bħal qabel li kard ippreżentata lilna llum donna hija trajenti u bekk inkunu nistgħu naraw li negozji ikunu jistaw jindirizzaw diversi proċeduri amministrattivi bi klik wieħed biss, però għanna situazzjoni fejn jenat il-proposti mu qed jindahlu fix-xogħol fuq livell nazzjonali u lanqas fid-drittijiet tal-ħaddiema u anki għal direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema, però noqogħdu attenti għal xekli kart issir aktar milli xi ħaġa li mhux vinkolanti xorta waħda jkun problemi għaliex meta jkun ikun hemm sitwazzjoni fejn ċertu kontrolli jitwaqfu fil-pajjiżi ospitanti u ċertu standard soċjali jitqisu pala ostakli għal mobilizzazzjoni, nerġaw niġu lura għal dibattiti distruttivi. Riskju li nintroduċu xi tip ta' prinċipju bħal dan huwa riskju veru u nibżaw li mhix tant kwistjoni ta' jekk iżda meta dana kollu se jseħ. Jista' jsir permezz ta' emenda sempliċi hawnhekk fil-Parlament jew mill-Kummissjoni aktar il-qoddim u nistidinkom taraw u kol il-klawzola ta' revizjoni estiza fil-proposta. U għallura aħna nitlob nitolbukom tikkonsidraw mill-ġdid l-utilità tal-e-card f'dan il-kuntest. L-istituzzjonijiet ma jistawx jeħbew wara dibattiti tekniċi l-appoġġ tal-ħaddiema għas-suq intern qed jitnaqal u allura wieħed irid jagħti evidenza li din il-ħaġa hija utli għalihom bekk forsi hemm approċċ ieħor li nistgħu nadottaw biex ikonna infurzar aħjar tal-liġijiet ta' ħidma u anki l-liġijiet tal-kumpanija u ntejbu il-kondizzjoni ta' xogħol xogħol għal ħaddiema kollha fl-Ewropa. Fid-diskussjonijiet tagħkom aħna nirkomandawkom illi tagħtu attenzjoni partikolari għall impatt fuq il-ħaddiema stazzjonati għaliex huwa essenzjali illi interferenza diretta titneħħa fid-dawl ta' diskussjonijiet dwar ir-reviżjoni tad-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema u trasposizzjoni tad direttiva ta' forza aħna wkoll niġbdu l-attenzjoni tagħkom għal proċedura għal reviżjoni u revoka potenzjali li kard mill-pajjiżi ospetanti, skadenzi osra, prinċipju ta' darba, eccetera, eccetera tali punti mhux prattiċi iwaslu għal prinċipji kontra l-istat ospitanti. U nispiċa billi ngħid illi aħna lesti niddiskutu f'aktar dettal l-elementi ta' din il-proposta ma rridux neskludu li nanfusna minn dibattitu daqstant importanti iżda aħna nwissukom dwar ma' kosta kollox fuq din il-proposta għaliex il-prezz li għet jrid iħallas jista' jkun qares wis. Grazzi. Dank u wel. Nu uh, de, uh, eer, de tussenkomsten van de... Grazie, Hafna. Bekk konkludejna eh, l ewwel panel. U issa nisimaw li shadows qabel xejn. U nisimaw l-interventi tagħhom. Tan ġanna ħin għad dispozizjoni tagħna x'għandna panel ieħor. Jekk joġobkom kunu konċiżi fil- mistoqsijiet ta'kom kif għamlu il-kelima ta' qabilkom. Mela, il signora Korazza tibda il-Shadow għal dan il-regolament. Grazzi. Grazzi l dawn il-kelima ċellenti għal-interventi tagħhom mela punt li ħassibni li li huwa illi donnu smajt minn għandkom illi dinja proposta tajba mill-Kommissjoni, pero huwa bizzejed dana kollu għaliex Inti bdejt il-prezentazzjoni billi jett illi inneħu il-piżijiet amministrattiva għad kabbir transkonfinali għal dawk li jaffru s-servizzi, pero mux piżijiet regolatorji. U l-għara minħabba l-fat illi għallissa maħnix se nerġaw niftu id-direttiva ta' servizzi, kullħat jaff illi għanna daqstant problemi biex ninforzaw il-pakket biex niprovaw nelbu r-resistenza mill-stati membri biex jinforzaw id-direttiva tas servizzi allora jekk aħna nżidu proċedura oħra addizzjonali naqbel bisħieħ miegħek hija pożittiva fiha nifisa għaliex ċertament tinneħu ħafna mill mill-ostakli, pero maħniex qed inneħħu l-ostaklu ewlieni, ġviri isna għandna proċedura oħra mhux minn flok qed nżidu ma dak li għandna. U allura xtaq nisma' il-femit tagħkom dwar dan. U mbagħad jiena nieħu nisma' li intom tħossu il-sistema qed taħdem għaliex jiena kont responsabbli għal mandat, pero Eh, iva, dan għandu xaqsam ma l-direttiva da kwalifiċi, u l-għura inti taħseb illi f'dan il-kas kollu se jaħdem għawnek u koll il frammattazzjoni għadha prezenti fl-istat membru bil-mod kif edin jietu azzjoni u għallura għed najdu inti irreferejt għal dak li jaħdem fl-Svezja, jew dan huwa strument li nistaw nużaw biex nitbxu l-qoddim anki fil-rigward tal-pakket ta' servizzi. Grazzi. Grazzi, Anne Maria. Għaddem man Nad il-kelma li rapporter Shadow SND, nsejt nsemmi illi kellna talba ta' intervent il-kollega Morton. Grazzi li kellima għal prezentazzjonijiet tagħhom osra u konċiżi kienu interventi u koll interessanti u naħseb li bekk din il-proposta b'xi mod nistgħu naħdmu biha, però ċertu sensu kol il-taqaw ma' mistoqsijiet ġodda hawnhekk. Fostom insibu l-inklużjoni ta' ċertu setturi partikolari u bekk nitlob l panel jelaboraw xiftit dwar il-bżon li ninkludu ċertu setturi speċifiċi, inkluż eh, setturi tal-konstruzzjoni u l-assigurazzjoni. Donnom dawn jesitaw xiftit meta niġu għal-inklużjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, Morten. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Jakonsari għall-SND. Grazzi, mela, li kard. Dinja kwestjoni li waslet għal ċertu oġezzjonijiet, partikolarment eh, fost dawk involuti direttament. Jina tkellimt ma' nies jirrappreżentaw l-industri involuti u ma qaluli illi dinja xi ħaġa li mhix se twassal għal frankar tal-finanzi u anke f'diversi pajjiżi fl iżvezja u f'xi pajjiżi Baltiċi. Diġà għandna servizz ta' kollaborazzjoni bej il-settur pubbliku u privat. U allura donnu aħjar ikollhom sistema bħal din milli konna leġislazzjoni fuq livell Ewropew li jirregola dettalji fil-ħajja ta' kuljum. Jiena nirringrazzja rappresentant mill-Iżvezja għal dak li semmiet dwar l-sitwazzjoni tal-Iżvezja u pajjiżi oħra nordiċi sistema ta' kollaborazzjoni bej il-settur pubbliku privat qed taħdem. Allura bekk il-valur miżjud x'inhu? X'inhu l-valur miżjud għall iżvezja fejn titfal il-e-card għaliex smajt ħafna kritika dwar l-introduzzjoni tal-e-card, inkluż minn persuni li ħossu li dinja xaġa daqstan antikwata, bażikament xi ħaġa li issa l-ġurnata missa taħdem bla dubju ta' xejn. L-anijiet għandhom intenzjoniet tajba, pero r-risultat ħari jista' jkun l-oppost totali, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma l onorevoli Rosati għal PPE għad-direttiva għaliex Sissa tkellimna dwar regolament biss. Grazzi, grazzi li l-kellima u kol għal-prezentazzjoni tagħhom. Jina nistqar illi naqbel mal-kummenti tal-kollegi li tkellmu qabli. Il-proposta unek hija waħda li iva tissimplifika il-proċedura amministrattiva f'żewġ sensi il-fornitur tas servizz japplika għall-e-card fil-lingwa tiegħu stess. Umbagħad kollox isir b'mod digitali. Probabilment dan ovvjament jiffranka ħafna flus u anki inaqqas il-każijiet ta' abbuż jew frodi ta' xi tip, però nistqar li Numru ta' kollegi fil-parlament kienu disappuntati minnu għast ambizjoni ambizzjoni fil-proposta li raġunit ewlenin għal nuqqas ta' svilupp ta' servizz transkonfinali fiħdan l-Unjoni Ewropea mhijiex davuta għal problemi lingwistiċi, iżda problemi regolatorji, xkir regolatorji, bekk f'dan is-sens il-proposta mhux qed tavvanza s-sitwazzjoni u din hija xi ħaġa relevanti għas-settur kostruttiv wieħed miż-żewġ setturi koperti mill-proposta għal kumpanija ta' kostruzzjoni, il-problema ewlenija jew waħda regolatorja. Mbagħad għandna il-ħaddiema stazzjonati, il-posted workers. U allura Hawnhekk naraw li ma nix avvanzi fil-proposti attwali. U allura fil-waqt li narraf illi hemm il-benefiċċji li wieħed jista' gawdi minnhom mill-punt wieħed ta' kuntatt, xorta ninsisti li xorta waħda ikonna situazzjoni li jekk aħna sejr ninsidu leġiżlazzjoni flimkien ma' leġislazzjoni oħra li għanna diġa li regolaw eh, ħajatna ta' kol-jum, t toqtu attenti biex bekk din il-ħagġa iġġib valur mizjut li huwa ċar. Għalissa u nuqqas ta' konvenzjoni minnaħa tal-fornituri li tassew tinżidu dan il-valur. U naqqas ta' ċarezza dwar il-kriterji anki u mod kif il-likard tiġi indirizzata fil-pajis ospitanti tina mill-perspettiva ta' kif l-ikar ta' tiġi aċċettata għaliex l-autoritajiet fil-post jistaw jirrifjutu, jirrifjutaw illi jgħatu l-ikard u minar spiega, ġifiri, hemm ħafna diskrezzjoni li tista' tintuża hawnhekk u bekk għandna inċertezza mill-fornituri tal-servizzi. Bekk forsi nitlob lill-bistidna tagħna li kummentaw fuq dawn il-punti grazzi. Dankjewel, uh, meneer Rosati, voor uw tussenkomst. Zijn er nog andere leden? Grazie. Sur Rosati, għaw xaħat tiħor illi jishtiq jamen. Xie mistoqsija? Ma je xie wakkas, mela ndur lura lejn l-ospiti tana biex nkunu nistaw jistaw jwiġbuna kieċabkom zommu fil-qosar. Nżommu l-ordni li kena qabel. Honorably Casper Ernest. Thank you Kieġbuk. Grazzi, l-iktar ħaġa interessanti l-lum hija qed inkun ambizzjużi biżejjed. Jiena nifhem bisħieħ. Ikolli ngħid dan ir-rigward inħossni isna dak il-baqra mm. li qiegħda fuq iċ-ċint aħna inna ambizjużi, aħna palla għaqda ta' negozju nishtiqu li sanam xaġa dwar dan il-regolament. Iżda ħafna minn dawk l-istati membri u gvernijiet tal-istati membri mhumiex interessati. Xim daqqiet inħoss li iktar minn nofs il-parlament li mhux interessat. U sa ċertu punt, minflok noqogħdu bejħaltejn, irridu neċċettaw is-sitwazzjoni hekk kif Issa nkomplu niddiskutu iva mm, provonatu bottatura imma jina rrit nissa li ninżel minn dan iċ-xint u ninżel ġol eh, l-għalqa li bħalissa hija maluqa l-inna u nistaqsu jekk nistawx niraw emmek. Għalix illum kif kifinni, memx kontrolli li wieħed jista' jagħmel blikard, eh, hemm ebda kontrolli ebda ma jistax jagħmel stat membru mill-ġurnata minn li mem xejn li eh, eh, nifhem li qed tippruvaw tgħidu li istati membri jistgħu jagħmlu kollox issa bħala kontrolli daqsik dal kellhom li kard. Ma xorta ma naħsebx li huwa argument dan, naħseb li nsibu l-bilanċ, naħseb li jekk inti għandek xi ħaġa li tiġi modifikata mejja niddiskutuha. Aħna eh, aċċettajna li dinja hija situazzjoni, aċċettajna li dan irdu nagħmlu biex immexxu l-qudiem, Nħossu li għatana differenza, għantikom il-ktar kif tridu, fil Franza tridu irridu ċertifikat ta' moralità. Fid-Danimarka ċertifikat hija xi ħaġa li l-awtorità pubblika tiffirma, jekk inti tmur tim l-awtoritajiet fid-Danimarka, l-awtoritajiet fid-Danimarka ħajjedu, eh, ma sawx intukom ċertifikat ta' moralità, għan investigaw għax għanna kamra tal commerce Chamber of Commerce, u jisse u joħroġ li il-ġirinti ġartijak seta jiffirmaħ din il-ġan il-ċertifikat autorita jiddanizmu jafuħx dan, u ma dawn l-affarijiet iż-żar li qegħdin waqfu. nasib illi morna li niżejjed fuq l-affarijiet il-kbar. Għax irid marru namlu marru namlu xejn fuq il-kbar. Imma fil-verità hemm l-affarijiet iż-żar li rridu por regolaw nirregolaw ukoll li kan għoddu nukoll niqfu nemnu illi għan għoddu nirregolaw iż-żar, affarijiet iż-żar, u nħoqfokaw bis fuq il-gbar, mela kanna problemi. Il-xuz ta' sukrazzjoni mhux settur li banklus, ma settur li ħajkun regolat sa ċertu punti, tagħmel differenzazzjoni fuq kostruzzjoni. Jien ma rappresentax il-kostruzzjoni, ġiegħ dawn ma jridux jiġu inklużi, aħna nħossu li jista' jkollu valur miżjud palli PC forsi jistgħu iktar din eh, jitlu fiha di. Iżda għas-servizzi tagħna kummerċjali għall organizzazzjoni tagħna jkunu kontenti ħafna dik iku eh, u jkun pasta sew l din. U daqstant dan aħna eh, din hija pożizzjoni tagħna fuq il-pubbliku privat. Fuq il-pubbliku privat jista' jkun tajjeb, imma Is-setturi żgħar mhux qegħdin jittrattaw kwistjonijiet ta' proċeduri amministrativi meta kontrolli f'sett membri kollha, mhix problema sawa wid. M'għandux effett huwa setturi kollha fl-Unjoni Ewropea għax mhux pajjiżi kollha huma koperti mhix soluzzjoni fissa di. Dan huwa titjib jibni dak li għandna llum. Għannum għan ġurnat għandna nibatu bil-fax awtoritajiet, eh, dokumenti lill awtoritajiet Iva, naqbel, kon kun preferi kun għedin ximkien stadi fazi kompletament differenti fl-Europa ma mux il-kaz. Grazzi, Onorevoli Allenbeck. Aħna, jina nħos, illi e, kinti għandek il-suq ċensurali, għandek alternativa wahda. Jekk inti għandek l ta' solvit fejn naħseb li ta' fuxinu fejn inti tista' li tista' ddur li jekk inti tħoss id-drittijiet tiegħek mhux qed jiġi rispettati, għandek din l-alternativa. Il-problema li ma tantx hemm każijiet li għandhom xaqsmu ma' negozju servizzi fis-solvit titli xejn. Solvit għandha rata ta' soluzzjoni ta' każijiet kummerċjali għolja ħafna. Rejna għadu nħaltu l-odda kollha li għandna. Għandna da ieħor importanti ħafna għal din is-sitwazzjoni il-notifika tar rekwiziti ġdid li għandu jseħ. Il-iskont id-direttiva tas servizzi dispeċini ngħid xi stati membri minn mendu daħlu il-proċedura ta' notifika xi stati membri imma notifikawx rekwiżit wieħed li huwa wieħed. Għalda daqsant għanna il-lodda biex provaw nizlu il-ċnut. Iżda aħna irridu nkunu konformi ma l-obligi li għanna u il-kummissarju jirrit jirfa' r-rwol tiegħu bħala gwardjan ta' trattat. Jirrit jara l-istati membri huma konformi. Dawn is-servizzi tal-ikard huma semplifikazzjoni u proċedura amministrattiva ma mhuwiex xi ħaġa żejra li għandna njaraw Għanna helpdesk, per eżempju, għal-kumpanija li jridu jkunu jafu xinu maġġittijiet tagħhom skont id-direttiva tas-servizzi Eh, tan nirċivu, tan nirċivu e-mails u telefonati l-kumpanija ma jafux fej għalli min jgħabdu jduru. Iġifiri, e, imxċoċata din hija importanti li l-inqisuwa pala l-importanza li tasħaqila. Fil-komplessità kolla kemm jien naħseb li ma jiemx sensi najdu ngħidu s-sanna għabda ġdid, ħaj ħażolvinna kollox e, perikoluż li naħsbu dan il-mod. Ejja nara e, li aħna nkunu konformi, jużaw l-odda li għanna dispożizzjoni tagħna. Iva, naqbel il jidu nidoħsib eh, iż-żejr, il-ħut iż-żejr u kol, għax dawn l-iktar li jistaj wasu għal problemi ikbar. Orvili Weber. Mela, kan bil-Franċiż. Fuq il-mistoqsijiet jekk fuq is-settur, nixtieq li insemmi saturi li naħseb eh, eh, li għal-maqalħa tiħor fil-panel li mandomiġ, mandomġ għan il-card, jedi f-situazzjoni fejn il-proposta saret, il-kommenti kollha tal-osservazzjonijiet jew il-kritika li saret eh, ma tqisitx mill-kommissjoni. L-ewwel settur Dak kien xaqsam setturi involuti Tana ħafna mistoqsi, kem ħafna kritika u għana bżonna nissolvu. Għam ħafna tjajdu illi l-imprizi ta' servizzi edin meċin li proċeduri ta' kontrol għak kif għanna palissa. Ma nerġan tenni? Jħarxu l il-kontenut tal-kard, jek interes lejn skadenza, iskadenza, illi skadenzi huma qasra ħafna, eh, għal dik li huwa ta' dan il-service e-card. Meta inti titkellem fuq il-kumpaniji kbar pajjiżi li ospitaw anke pajjiżi li jibatu. Il-kapaċità tagħhom biex evalwaw l-attività reali bejn dawn iż-żewġ imprizi biex jevalwaw il-ħruġ ta' dawn il-kondizzjonijiet ta' din il-karta eh, li taħta toħroġ tinħarġet il-karta hija limitata ħafna. Eh, li fem il-karta mhijiex idea ħaġa eh, ħażina imma li natu periodu indefinit ta' validità u l-once on, on only principle mux ti t-autorizza ktar zidu kontrolli, għalli xinka l b'dan mod l-autorizza ma tkunx jista' titlob. Illi aġġornament eh, tal-informazzjoni li fa' dettalji tal-bidu għax ikunu digitali, xid ikunu moderni, eh, jgħidunna li korrespondaw għal realtà tal-imprizi, miex vera, il-realtà bitibedel kollha jmur. Eh, bejn imprizi. L-autoritajiet ta' kontroll, il fatt li ma jistax jista' titlob validazzjoni u raġunament ta' informazzjoni, hija problema kbira. Allura niqaf billi ngħid li kwistjoni ta' ambizzjoni, tal-viżjoni ta' din proposta. Eh, jiena naqbel ma' U eh, sorpriż ma mod pozittiv li din il-kard ħat ippermetti li niġidu kontroll l-frodi. Imma Miex fil-ibda, fil ħin ma għallu naħek il-kommissjoni li ħajużaw biex iġildu kontra l-frodi, eh, jew jġildu kontra l-kumpaniji folots. Aħna, nħassu li jem neċessita illi il-kommissjoni jemisax jifu jgħidunna li minna għandek il-kommissjoni il-kustjonijiet soċjali, għandek il- Ġitkelmu eh, fuq da' kustjoni tal-pilastru u mhux plastrum. bat il-bqija jibqa' dejjes u xejn mhux xejn fuq dak li huwa l-politika ta' suq intern. Jista' jkun il-Kummissjoni, jista' jkun dam il komitat jista' jkun iktar ambizjuż fuq iktar proposti billi jitrataw ta' sew il-problemi li aħna għedin naraw mux biss il kondizjoniet ta' xogħol ħaddi, ma' anke ċittadini u fuq kwistjonijiet ta' frodi, imprizi li huma folot, allura aħna rridu ndiskutu iktar. Grazzi. Dawel kellim rrit eh, jitkellem, forsi tistaw twiġbu malar. Biex niċara ħaġa sawa, inti jiet għetajt li indefinit. Imma ħafna mill-permessi nataw huma indefiniti m'għandhomx klawżoli għad l-aġġornament, huma fiżiċi ittihom u ħafna minnhom ġum sa tal-kollha, eh, li ma ħafna minnhom dawk li aħna nafu bihom żgur hekk jaħdmu it tini net inti tista' żid kull mum inti f'kull moment u ħin tmur fuq sit ta' kostruzzjoni u tikkontrolla bli kard dak li għandek fil-kard huwa korrett. U jekk mhuwiex korrett huwa responsabilità tan-negozju u l-kard tista' tiġi revokata. Jiġifieri eh, f'kull ħin u kull moment l-awtorità tal-Istat Membru għandu il-setta. U jina dik li ma nistax nifhem, għax m'hemmx kontroll li ma jistax isir illum li ma jistax isir għada permezz tal-ikar. U jekk jiena bħala eh, negozju naċċettaw l-obbligu minnaħa tagħna u l-obbligu tal-negozji tagħna li jżommu l-informazzjoni aġġornata għax inti ma testax eh, toqgħod taqirdu illi bħala negozju l-informazzjoni li eh, mill-awtoritajiet iridu informazzjoni aġġornata fuq dak li qed jiġri fit-territorju tagħhom. Naħseb pili nisaw nadu għattini dibattitu issa nisu fiktar fil-fond fil-proposti speċifiċi tal-Kommissjoni. Anki li kunu napruvaw u nkunu kritiċi. Għanna erba kellima fuq dan il-panel li kieġobkom zommu mal-ħinijiet. Seba minuti liktar liktar. Nibdew Guido Lobrano, viċi direttur tal Business Europe. Grazzi, nixtieq nifriħlek fuq il-reazzjoni tiegħek għal din il-kariga ġdida. Jiena nirrepreżenta il-Konfederazzjoni ta' Imprizi Ewropej li nirrepreżentaw ħafna miljuni ta' kumpaniji madwar l-Ewropa TV fis-setturi kollha f'daqsijiet kollha kbar użar. Nixtieq nibda billi niċċara ħaġa. Is-settur mhumiex biss il- setturi li huma mdażluq neħna fil-din il-proposta, imma setturi kollha li jużaw is-servizza anki daw apparti dawk li ħajbenifikaw mill kard Ħaġa mortanti ħafna ġifieda mhux dibattitu magħluq għal setturi speċifiċi biex jittejbu tħaddim tas-suq waħdin jel kulħadd. Tiena proposta li naraw fuq livell iktar wiesa, ġifieri rridu napprezzaw aħna il-proposta tal-parketti ta' servizzi li ġi prezentat f'jannar, mod partikolari il-proċedura ġita ta' notifika, mod partikolari test tal-proporzjonalità u tal-professjonisti li jidikun rikonoxxuti u jindirizzaw kollha l-ambizzjoni li aħna dejjem konna nitolbu għalih jis probabli mux bżiet, imma somma dan nġu għalih. Nadu għalli kard. Aħna pala Business Europe, aħna nappoġġaw il-kumpanija li tista torbot fuq li stat membru stess bħala l-interlokutur ewlieni biex nittrattaw dawn il-proċeduri. U fl-istess waqt, din il-proċedura tippermetti wkoll li stat membru li jospitalizhom il-kontrolli. Jiena naħseb illi huwa u importanti li stat membru li jospita irrid jgħid mod ċar u preċiż xinu ma rekwiziti illi irrit li il-fornizuri ta' servizzi kunu konformi ma' meta jridu jgħatu servizza dak il-pajjiż. Jiġifieri, ċertu mod dan kol ħaj wassal għal effett sistemiku li kollok sistema iktar trasparenti li jkun pass addizzjonali biex jindirizza approċċ iktar ambizzjuż għal eh, suq għadini inqas frammentat. Tiret punt pozittiv. Għanna dispozizjoni ċari fuq iskadenzi fuq il-ħinijiet u l-periodu ta' żmien li temaw li jkunu ktar streamlined, simplifikati, iktar ehm, faċli biex wieħed jimplementom. Iżda ovvjament jridu nittrattaw il-proposta, intejbu il-proposta, jridu nkunu nċaraw l-affarijiet. L-obbligi, per esempio, meta informazzjoni responsabiltajiet, per li għandhom il-kumpaniji, ta' din is-sistema. U anki l-informazzjoni li trid tiddaħħal fil-kard. Ricard. Hemm attenzjoni hawnhekk eh, bejn il-utenti mm, kummerċali illi jibbenefikaw minn suq waħdinija servizzi li tkellmu dwarhom anke fornituri ta' dawk is-servizzi. U jiena naħseb li dan importanti u kontroversjali din, importanti ħafna li leħen ta' dawn is-setturi jitqisu birraqa ħafna m'għandhomx ikunu ignorati u jitit tiħdu bis-serjetà għaliex jekk ma jaċċettawix mela li kalmu se jużawha. Jridu naħdmu ma dawn l-istituri li huma retiċenti sabiex jikonvinċuhom u anki inxejnu eh, kwistjonijiet li li huma u tħassib li huma bla bażi. Ma nistgħux kompletament narqolbi pal kull tip ta' tmaqdir, imma aħna rridu naraw biex joħorġu huma b'alternattivi ta' xi jagħmlu jekk jixiġri jekk daw ma jaċċettawx jew ma jkunx jidu jaċċettaw il-proposta. Aħna rridu nimplementaw dawn il-proċeduri għal dawk idu jipprovdu servizzi billi jużaw is-sat membru tagħhom pal-intermedjarju. Jekk tħassib huwa li dan jista' jżid il-kompetizzjoni permezz tal- rogue traders, Aħna dan ma nistawx illi nibbażaw ruħna fuq it-tekst attwali, iżda dan għandu jkun indirizzat mill-leġislatur fl-istess waqt. Aħna irridu illi eh, naħnu fuq il-tekst li għanna palissa u mux naqodu naħsu fuq il-tekst li xista jisir minnu. Ovvijament, ħajkun nem bidliet, iżda u jħet irrit jgħati opinjoni fuq kif il-tekst, fejn jinsab il-tekst. Ekki kifinu. Aħna rridu ntejpu kol basta affarijiet, per eżempju, jidunuru nuru benefiċi tal-proposti, tal-proposta, għal dawk is-setturi li għadhom jużaw il-kard. Hija e, essenzjali huwa valur hemm valur viżjud li kumpanija iżid il-kard, li tuża l-kard, inkella għal xejn mhux jużawha. Eh, dan jridu jkunu dawn benefiċċji f'termi ta' spejjeż, ta' ħin, ta' żmien u li dawn il-kumpaniji jkunu jistaw u jridu wkoll jaġġornaw l-informazzjoni hija ħaġa li trid tiġi infissra sew u jridu jaraw eżattament eh, x'inhuma eh, l-aspetti li jistgħu x'jistgħu jiffrankaw jekk ikollhom din l-ikard Issa l-lingwaġġ irrid jitranġa biex naċċertaw illi dan jinkludi il-rekwiziti kollha li l-kumpanija trid tkun konformi magħha dak l sati Membri. Jiġifieri dan huwa l-obbligu fuq Sati Membri li jagħtu din l-informazzjoni dawn il-rekwiżiti kollha għandhom jitniżlu meta proċedura timbeda. U dan ser jagħti iktar ċertezza legali kif qed, dan jkun essenzjali speċjalment għal dawk il-mikroentreprizi żgħar li meta jkunu qegħdin jaqsmu l-frontieri jridu jkunu jafu ma xiex ikunu konformi, ma xiex qed jaqblu u jekk qed jaqblu. Il-proposta tiskun iktar preċiża dwar l-informazzjoni li sanda tiddaħħal fil-kard u kifet irridu niċċaraw responsabiltajiet biex naġġornaw din l-informazzjoni. Fuq l-ambitu nħoss illi kifet qabel u importanti li nindirizzaw it-ħassib ta' setturi palissa li nindirizzaw l istess waqt inħossu illi jekk il-kard eh, tmexxi l-qoddim jekk sir suċċess, irridu konna ambitu wisa kemm jista' jkun biex iprovu nkopru kemm jista' setturi. Forsi mhux għalissa, forsi iktar qudiem imma din hija xewqa tagħna. Tkellimna dwar reticenza dwar elementi fejn mux qed niftemu u naħseb illi dawn l-elementi għandhom jitneħħew kompletament u safejna fuq aħna dan l-ikard mhux qed jibbabas dawk li għandu x'jaqsam kwistjonijiet soċjali, pereżempju il-stazzjonament tal-ħaddiema, u drittijiet tal-ħaddiema jew ħarsin tal-ambjent u jiex ħaġa tajba di m'għandux jindaħal. Jiena ma smajt ebda parti interessata li tgħid isma' li tidu l-proċedura tgħid isir xi ħaġa oħra xi ħaġa li fil-verità tindaħal fid-drittijiet u l-obbligi u tolqothom ma li ebda mat. Jien din hija xi ħaġa separata. Il-kard ukoll ma jagħtix il-fornitur tas servizzi dritt tradizzjonali u l-lanqas ma jistaf fil-kondizzjonijiet biex jipprovdi servizzi ta' membri oħrajn Jiġifieri nixtieq nagħlaq billi ngħid. Nasab intom tifmu li qed nitkellmu fuq semplifikazzjoni amministrattiva u nasab li kif tafu aħna rridu nasbu kemm xejn iktar dwar dan l-aspett ambizzjoni tal-livell ambizjoni tal-proposta iżda nkunu pragmatiċi kif qalu kollegi tiegħi importanti ħafna illi naħdmu b'dak li dak li għanna. Issa nista' nkunu ambizzjużi, iżda naħseb illi jekk aħna nkunu pożittivi kif qed fil-ġejjieni ehm, Mela nisħaq fuq il-fatt iċ-trasparenza ta' din il-proposta. Iva, jekk ituni ċans daw, nkun regolaw ix regolatorju. rebran vrujta se Grazzi ħafna tal-intervent eh, tijak. Issa nixtieq illi nisiden l-Ulrich Balz biex jitkellem ħabba li huwa id-direttur ġenerali tal-organizzazzjoni illi stidna biex tiġi tkellimna wkoll. Grazzi ħafna jiena nirrappreżenta l-FIEK li huwa l-Federazzjoni tal-Kontratturi Ewropej. Rappreżentativ 26 pajjiżi differenti waħna konstruttivi minħabba definizzjoni tal-statut tagħna. Forsi tafu kol l-industrija tagħna flimkien ma dak li qed jintqal aħna nafu li maħniex qegħdin noqogħdu lura aħna kritiċi iżda mhux qegħdin eh, kontra. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandha titqis u titneħħa kollha ħabba li aħna qegħdin naħsbu li dak li eh, qed ikun meqjus għal din il-proposta mhuwiex tajjeb minħabba li aħna qegħdin naraw li maħniex qegħdin eh, inserħu biss fis-settur ta' servizzi u laqqas qegħdin nofru servizz u laqqas qed nofru prodott minħabba illi qegħdin nitkellmu fuq uh, il-fabriki u anka għad nipproduċu ċertu affarijiet lil għal kulħadd ukoll u aħna intqalu wkoll qedna wkoll l-integrazzjoni tas-settur tagħna fis-suq intern. Mhijiex daqshekk tajba daqskem jasbu li għandha tkun xi ftit jeswaldi raġuni aħna qedna li għandu jkun hemm ukoll attivitajiet cross-border u jena naħseb illi dan mhuwiex propju marbut ma dak illi aħna qegħdin nagħmlu minħabba illi hemm kumpaniji wkoll illi jekk inti tħares pereżempju dak illi tisir mill-kumpanija ħorti Polska ebbeżati fil-Polonja. U ħortif hija s-sittaħawa l-ACF Spain ġifiri Umma mux għedin jaraw din l-istatistika u għedin jaraw għedin jisom jgħatu l-impressjoni li memx integrazzjoni. Il-kollegi rumeni għallu illi 80% mill-ditti tagħhom qegħdin jittieħdu mill-kumpaniji barranin u fil-Belġium madwar 25% tal-ħaddiema kollha fil- l-industrija tal-kostruzzjoni huma ħaddima barranin, ġifiri li qed tieħu 20,000 xogħol mill mill-industrija ġifiri kollinajt ngħid li dak li għandna fl-istatistika mhux qed jaqbel ma' realtà Aparti minn hekk l-istudju tal-Kummissjoni Ewropea naħseb li mhux daqshekk sinifikanti qegħdin ngħidu 70% sa 70% jekk ikun ikkalkulat tajjeb hemm seba' tweġbit minn 10 brabta ma' eh, rappreżentanti wkoll u apparti minn hekk u li iskil li kienu identifikati diġa mill-Kummissjoni ma jikkorrispondux mal-problemi li qegħdin jgħidulna li għandhom il-membri. U huma żviluppaw sistema wkoll ta' kollaborazzjonijiet bilaterali mal-kollegi pajjiżi oħrajn ħalibek ikun hemm gwida on the spot tal-problemi li jħabtu wiċċom maħħom il-kontratturi. Hemm xi ħaġa li nixtieq insemmi u dak li qal ukoll is-Sur konsari. Aħna kellna numru ta' Dettali interessanti per ċertu stati membri, per eżempju, fil-Svezja msitta u anka fil-Finlandja, zda uħjar ma nejdex il-kelma, uħabba ma xnejda. U il-Finlandja għamlu ftejn mal-Polonja u anka ma' pajizi oħrajn li s-sistema tkun estiżan kal daw il-pajizi, manka mal-Estonja, rappresentant tal- l-Presidenza Estonja tagħna rapport dettaljat il-e-card miex l-istess bħal karta tas servizzista iżda edha serra fuq databases illi hemm informazzjoni fiha fuq il-ħaddiema din hija database pubblika jew databases uh, pubbliċi wkoll u ħames mill-konfederazzjonijiet qegħdin jgħidu illi dan ħajkun ukoll marbut sa tmiem is-sistema sa tmiem is-sena u allura ħajkun hemm ukoll kollox ibbażat fuq l-appoġġ pubbliku u din hija xi ħaġa li hija verament importanti għal teknoloġija. Issa dwar id-direttiva fuq u regolament kien hemm numru ta' kummenti li diġà issemmew, e, naħseb illi ta' tippruvu li twassal għal approvazzjoni mill-ewwel jekk ma jkunx hemm protesta u jiena naħseb illi il-kumpani ta' kostruzzjoni jistaw jinbidlu malaj ħafna u koll. Il-kontrolli għal periodu ta' validità daw mhux qegħdin waqfu l-intrapriżi milli jkomplu jaħdmu minħabba illi kif qed jintqal tista' eh, tipprotesta iżda l-proċedura l-iktar importanti u naħseb illi ħajkun hemm nies illi ħajkunu qegħdin jibnu djar saf dawn il-fizmin illi inti kollok bżonn biex tistenna l-proċess, ġifieri Jiena naħseb li dinja xi ħaġa li aħna ma nixtiequx li jkollna fis-settur tagħna. Hemm ukoll bosta għat delegati għat implementazzjoni li għat jamlunna diffiċi biex naraw aħna xajkun les il eh, dan kollu eh, u l tiegħu kollu ġifiri nishtiq najt illi il-karta li kienet proposta ta' servizzi kienet ibbażata fuq affarijiet li aħna ma tlabniex, l-industrija ma talbitiex, il-karta ma t korrespondi mal tiġijiet tal-industrija, miex għat wasal valur mizjutu, dan ħajkun eh, naħseb l iktar affarijiet illegali. Grazie ħafna. Danki għal Grazzi ħafna l-lilek eh, sur Petzolt. Issa għanna l-Renok li kondimot. Għadwa tajba li kullħat. Nishtiq ringrazzja l-Onorevoli Van Boshi tal-li edin edha tilqana unek dan il-kompitat intimu pala skambju ta' dejat u nifirħilla tal-fat li jisada hija l-kap tal-komitat imko. Issa, forsi ma tafux imma Ser u hija federazzjoni um, li assoċjattiva illi um, jina direttur ġenerali tijaw tal-network ta' Sir France. Di tip ta' assoċjazzjoni fisser illi l-imprizi kolla għandu huma parti minn assoċjazzjonijiet huma abbonati magħhom. U kopek għandhom aċċess ta' servizzi ta' ġestjoni, ta' servizzi ta' accounting per eżempju, eh, servizzi li jistaw huma provduti prezz kompetittiv u ta' kwalità għolja ħafna. Il-mezzi kollha u risorsi umana umani huma affettwati minn dan is-servizz u kwalità tas-servizz tal-abbonati. Jiġifieri m'hemmx dividends, m'hemmx azzjonisti, dawna kollha huma marbuta mal-fatt li huma parti minn dan in-network ta' qotja ta' servizzi ta' kwalità għolja. Huwa punt importanti għaliex eh, din id differenzaturi illi mux konformi mal model tradizjonali, mela xinu ma servizzi provduti ta', ta parir fil-ġestjoni, fil-management ġviri, fiskali, soċjali, sistemi ta' informazzjoni, fuq ta' ambjent. U ħaġa oħra li importanti ħafna hija l-accounting, esperti tal-accounting. Dawn l-esperti tagħna kollha għal SMEs jew nkella professjonijiet self-employed li jiġu sviluppati li kunu anki li lin minn Franza. Aħna inna dejn xi 60 sena għadna żgħar għandna 320,000 għal klient li huwa għammont kbir ta' dħul minn ġenerat Imma l-ikbar sfida hija tal-arfin espert fil-accounting. Aħna għandna l-esperti kollha meħtieġ dak li huwa dan tip ta' arfin espert fi Franza, anki fuq pjanta fiskali, legali, deontoloġija, il-prassi tal- tal mistir tal-professjoni. Imma għanna nuqqas dak li huwa il-kontrolli li għanna fuq is-servizzi li għatu accounting, ġifiri. Persuni morali, fil ċenieta najkan għanna għandna l-maġġoranza ta' din it-tip ta' persuni fi Franza, ma nistawx ikonna maġġoranza tal-drittijiet għaliex aħna mamuli minn persuni morali u għax aħna assoċjazzjoni. Allora dan it kif fil kompetizjoni hija diskriminazzjoni u allura rridu naħwa u dana Eh, fil-kamp tal-liberalizzazzjoni tal-pjan Ewropew illi għandu l-għan li jifavorixxi l-eżerċizzju eżerċitar inda sa' servizzi, specialment il-servizzi tal-accounting. Aħna nħossu eh, li hemm ukoll punti oħrajn li jidun tejbu għal-fluidità eh, dak li l-esperti ta' dan it-tip ta' accounting, per eżempju, il ħittiġijiet fuq il-kwalifiki, nistikollok mistax Ma saċi kollok mistax ta' dawra differenti, u għed nistri ta' kollok biex tot. U eh, għandek il-regoli tal-qafas għandek għamżon accountant illi jkun espert illi kollu dan din il-laurea illi jista jaħdem ma' ċertu kollaboraturi biex eh, jara li biex jagħmel il-kontijiet. Eh, Lura, jem il-management tal-dan il-tip ta' persuni, ta' accountants, anki jom kella tarf esperti fl-accountants, għandhom bżon leġislazzjoni biex tippermetti li kun flessibilità fix-xogħol tagħhom u din il-flessibilità wkoll ħasservi pajjiżi wkoll Ewropej li wkoll jixtiequ jeżerċitaw din it-tip ta' attività fuq anki fit territorju Franċiż ma' partikolari aħna nafu illi hemm il-natura ehm, ta' korporazzjoni tagħna li teżisti li tista' tagħti din il-flessibilità fl-ekonomija fil-qasam Ewropew. Allura, is-service e-card, service e-card huwa kunċett interessanti ferm għal safejn huwa met kif aħna nistgħu nifavorixxu r-regoli tal-fejn tal-Unjoni Ewropea. Aħna f'ħafna pajjiżi neddumu biex normalizzaw għaliex eh, niddiskutu ma fil-verità ma ma nadux me klima l-fatti. U naħseb li din hija xi ħaġa effettiva. Naħseb li hija hija spinta illi ser tejna mill inċaqalqu. Eh, isa xewka li tista' tniggizna biex nagħmlu xi ħaġa aħna irridu innużaw il-fluidità, il festibilità il-ftuħ tal-din il- ta' din is-sistema billi Nżommu s-sistema ta' festibilità, imma nżommu etika u koll, s-sistema ta' etika morali, kodiċi morali fil servizzi li natu. Aħna naqblu għallura li konnu li konna din tip ta' servizzi li nataw, li nataw mod digitali u koll, iżda ħanaslu issa għas-sugu, aħna ma nistawx ninsew li kull settur ta' attività għandek il-lata etika ta', kodiċi morali illi għandek ċertu kriterji, bat għandek tiġijiet ta' kompetenza illi mandomx ma u għajnejna jiġifieri li jom. Ġvili kard iva imma bċertu regoli illi permetti ninċartaw illi fuq livell ta' kodiċi morali kif ukoll tal-kompetenzi aħna nkunu fuq livell sodisfaċenti għal konsumatur u anke l-imprizi ta' ta' livell ta' Ewropew. Jiġifieri kux fuq livell ta' kwalifika, regola tal-management, jew inkella tal-aċċess għal biċċa kbira ta' soċjetà kompanija dawn is-servizzi ta' camping, għaliex hija servizz importanti għalina, mela hemm żewġ ehm, għanijiet għandek il-kodiċi morali u l-etika li titqis un il-kompetenzi li jkunu għalijin kemm jista' jkun. U il-bażi ta' dana kollu huwa li aħna rridu nkunu industrija ta' suq li tkun waħda ta' fiduċa li għandha xaqsam kifet mal-etika, mal-kompetenza. Dan huwa din hija l-bażi tal-riforma. Mhijiex kwistjoni tagħna nqogħdu noħol u regolament regolament le, hija aħna għandna dawn kif dawn inkunu eh, fiduċużi f'dan huwa li importanti ħafna anki vis tal-istat u tal-entitajiet pubbliċi u anki vizavi l-imprizi għaliex aħna produtturi ta' ċifri bħala esperti fil-accounting u għerdu nru l-valur um, u vizibilità tal-imprizi jridu jkunu affidabli allura fuq dawn iż-żewġ verżjonijiet taħna għandna bżonn kif qed kodiċi morali kif ukoll kompetenzi bir-regoli li jiġu garantiti fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell um, nazzjonali allura um, jridu koplu nimxu eh, għal dan il-lan. Il-pakket ta' servizzi qed jipprova jippreċiża il regoli tal-logħba billi żomm ovvjament il-e-card dan ix-xewka kifet tingiza biex tejna biex nipprogressaw u minxu l-qoddim għal dak li huwa wkoll il- mm, eh, armonizzazzjoni settorjali aħna fuq livell Ewropew irridu nirrispettaw l-interloġija u l-kompetenza ta' biex aħna nkun nistgħu nifavorixxu l-flessibilità ta' ċirkolazzjoni tal-kompetenza minn pajjiż għal ieħor biex aħna nkunu nistgħu niżguraw ekonomija tas-suq illi tassew naħtieġu. Dankjewel uh, minirek. Grazzi ħafna. Issa jmiss lil Nikola Ġama. responsabli tal-Insurance Europe għall-assigurazzjoni personali. Grazzi ħafna l-Intrans Europe għal federazzjoni Ewropea li tirrappreżenta 35 assoċjazzjoni tal-assigurazzjoni aħna rapprezentaw ħafna missu Fil-kommenti tiegħi li ħajfukaw ħafna fuq din il-proposta nixtieq li fil-fatt nagħmel tliet punti ewlenin. U nixtieq ngħid li ma naqbilx mal-Kommissjoni tejt li l-assigurazzjoni hija ta' xkiel għal provizjoni ta' servizzi u naħseb din xi ħaġa importanti ħafna minħabba li dan kien marbut ukoll ma' dispożizzjonijiet relatati mal-assigurazzjoni, issa ma kienx ċar ukoll il-Kummissjoni fuq li ma' bażi bbażat din l-istqarrija minħabba li fil-workshops aħna ma rajniex li kienem biżjed provi għal din il-nuqqas ta' interpretazzjoni tajba aħna nafu illi kienem nuqqas ta' provi u koll fuq eh, dan kollu. L-assigurazzjoni transkonfinali hija disponibbli u tista' tkun offruta wkoll fuq livell transkonfinali fl-Ewropa kollha. Dok li jipprovdu servizzi jistgħu wkoll jiksbu informazzjoni u servizz permezz ta' broker jew nkella eh, kumpanija tal-assigurazzjoni. Jidher li huma jaħdmu bażi ta' networks u dawn networks qed jippermettu li l-politika tkun tista' toħroġ fuq il-livell eh, lokali. Issa nitkellem fuq it-tieni punt tiegħi aħna naħsbu li l-proviżjoni ta' servizz tal-assigurazzjoni mhumiex ħajjinu li l-konsumaturi tagħna li jixtiequ jaħdmu fuq il-livell transkonfinali nixtieq li nitkellem fuq it-tliet dispożizzjonijiet ewlenin għandi l dispożizzjoni l qed rekwiżit għall-assigurazzjoni biex tipprovdi ċertifikat standardizzat għall-assigurazzjoni l ta' din il-miżura ikun illi nejnu l-autorità tal-istat membru host ħalli bekk niverifikaw illi l-persuna għanda l-assigurazzjoni fl-istat membru kollu u naraw jekk hemmx provizjoni għassu. Iżda dan mhux ħajaħdem minħabba li naħseb li hemm differenzi ewleni bejn is-setturi differenti bejn l-istati membri u bejn il-politika individwali dan ifisser illi ċertifikat armonizzat mhux ħa jgħin aqqas l-istati membri U anke minħabba dawn id-differenzi u l-inin, l-iżvilupp ta' ċertifikat armonizzat li jaħdem tajjeb għas-setturi kollha tal-intrapriża u l-istati membri tkun impossibbli. Apparti minn hekk l-introduzzjoni ta' ċertifikat fuq livell Ewropew mhux ħajqis iċ-ċertifikati li kienu żviluppati wkoll fuq livell nazzjonali u illi qegħdin jaħdmu wkoll anka għal setturi bankari. Tieni predispożizzjoni hija rekwiżit biex aħna provdu din l istarija kien hemm min provda dan ukoll fl-artiklu 11 naħseb illi dan huwa mistenni li ngħinu lil kollegi fl-istat membru biex jagħtu assistenza wkoll. Iżda dan ħajkun limitat ħafna għal service providers illi jixtiequ illi jiksbu kopertura minn komponent tal-assigurazzjoni lokali. Ġifiri, aħna rajna fil-fat li il-claims fi stat membru wieħed ħajkunu tawżu limitat fiħor minħabba il riskju u l-kultura ta' litigazzjoni li varjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor. Jiġifieri l-kumpanija ta' assigurazzjoni host jistgħu jużaw Eh, kalkoli differenti biex jikkalkulaw il-premium. So jiena nixtieq ukoll li nirreferi għal premium, so nirreferi l-artiklu 12 tal-proposta li huwa obbligu għal kumpanija tal-assigurazzjoni li għandhom iqisu track record u li u ukoll l ammissibilta Din hija xi ħaġa li tħassibna ħafna minħabba illi naħseb illi tista twaqqaf eh, il-restrizzjoni fuq eh, il-ħelsin ta' dan kollu dan. Iwassalni tielet punt u koll minkejja il-fatt illi aħna maħniex edin naħdmu fuq il-vetra skola konfina naħseb il-proposta tista' tkun diffiċli ħafna u diffiċli li aħna nimplementawa. Sistemi tal-IT jistgħu jkunu implementati permezz tal-format il-ġdid u il-proċessi għandhom isiru kol ħallibek informazzjoni nerġaw daħlu fis sistemi ġodda. Nasab illi dawn l-ispejjes jkunu kol marbutin mal-ordnijiet politiċi. Jista' jkun hemm ukoll konsegwenza oħra nistgħu naħsbu fuq assigurazzjoni illi ma tabiex ukoll mal-implementazzjoni ta' din is-sistema U twaqqaf mill-li nofru din il-kopertura tal-assigurazzjoni, jina konkludi billi nejt li il-kumpaniji tal-assigurazzjoni u jikontribuxu għas-suq internu ma ekk din jawlu billi joffru soluzzjonijiet li klijenti klienti taħħam ħal jaħdmu fuq livell transkonfinali. Ir-raġuni għalfejn din proposta tant ħassibna hija li minħabba li l-professjoni tas-servizzi Ja, bazzata fuq il-fatt li rridu identifikaw il-problemi. Din il-proviżjoni ta' l-assigurazzjoni mhix ħaddejjem ħatejn l-awtoritajiet tal-host country biex tara jekk illi jkun hemm dejjem rispett tal-implementazzjoni ta' dawn id-drattijiet. U għaparti minnek ħajkun hemm ukoll verament ehm, problemi biex eh, dawn id-dispożizzjoni tkun implementati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Issa nixtieq illi nisida l-Morton Lockiger biex iwieġeb ir-rapporter. Grazzi ħafna. Kien hemm numru ta' presentazzjoni dwar interessanti. Għandi żewġ mistoqsijiet li nixtieq nsaqsi lil dan il-panel. L-ewwel net il-fatt li din is-sistema il hija fuq bażi volontarja. Jiena jidher li li ħafna mitħassib illi hija tikun ippreżentata hekk. Jiena nixxew kun naf x'inhu l-kummenti tiegħek aħna nasbu li din hija sistema fuq bażi volontarja lura kif dan jista' jwassal għal daqshekk problemi u l-sur Pezzola nishti insaqsi. Minħabba li intom edin tarfu l-kumpanija ta' komija transkonfinal minħabba natura taħħa. Diġa identifikajnu numru ta' problemi bl-attività transkonfinali, inti semmejtu kol ta' eżempji. Ma taħsibx li għallura jekk ikonna xi tip ta' sistema bħal li kart li tista' tipprovdi xi tip ta' trasparenza ħalli naraw jekk aħna nistgħux nidentifikaw aħjar xi ftit mill-problemi li intom qegħdin taffaċċaw. Naħseb illi jiena qed insaqsikom bażikament x'inhi l-alternattiva jekk għandna dawn il-problemi kollha bl-attivitajiet transkonfinali. Taħsbu li tista' tagħmlu xi ħaġa permezz tal ikart u jekk lex tista' tkun l-alternattiva ħalli bekk ikonu diskussjonijiet kostruttivi. Grazzi ħafna. Issa għanna ixa daw rapporter, s eh, signor korazza bil. Grazzi ħafna għanna Marija, ah, skużawni għanna Lind, jena nishtiq nerġa nitkellem u koll. Fur mistoqsijiet li sejtuni diġa jina naħseb li intom me intejtu li għara mhux tajja bizziet iżda jina naħseb li n-numru ta' stati membri mhumiex situazzjoni tajba ejja nagħmlu dak li nistgħu nibqgħu għaddejjina, jarek, milli nieħdu dak li għandna bżonn. Allura l-mistoqsija tiegħi l-Business Europe għaddi, jekk intom qegħdin tgħidu li tixtiequ illi kamp applikazzjoni twessaw, tridu tgħidu biha? U apparti minn hekk, minħabba li aħna smajna wkoll li l-approċċ minimalist huwa ħafna ħjar milli kieku xejn, Jena kieku insaqsikom xinu ma l-kwistjonijiet regolatorji li huma verament importanti fost dan il-xkil kollu. Xinu ma l-modi ta' kif intom taħsbu li aħna nistaw nafanzaw minħabba li direttiva ta' servizzi miex tkun implementata mill-istati membri. Mistoqsija oħra, nistaqsi l-Business Europe, intom qegħdin tgħidu li għandna niċċaraw iktar informazzjoni fuq li cards t'a relazzjoni ta' sepp li bejn li kart u l-kart professjonali. il kelliema ta' qabel għalu illi din hija isa r-doppjar jew nkella irridu niċċaraw eżattament aħna x'qegħdin nagħmlu u nixtieq nerġa' nirrepeti li nnifsi dwar ir-wol tal-emi. Intom x'taħsbu li ħajkun ir-wol tal-emi? biex naraw li dan ikun implementat b'mod effettiv l-Ewropa kollha. Grazzi.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 Iva, aħna kieku nerġaw, jiena kieku nerġaw nisaqsi l-istess mistoqsija mħabba li marċivejċ tweġiba, xinu l valor mizzju? Ejja nieħdu l-eżempju tal-Iżvezja minħabba l-importanti li nkunu konkreti meta nitkellmu, nkunu iktar speċifiċi. Jider li hemm xi esperti illi jistaw jajdu illi ħajkun hemm prevenzjoni ta' l-abbuż. Jista' jkun illi id-data tiskadi fil-validità tagħha taħsbu li dan qed joħloq iktar lokal abbuż. Gwell, um, er Grazzi ħafna m'għandniex iktar Shadow Reporter, sar-regolament mela nistgħu ngħaddu biex nisimgħu l-Onorevoli Rosati mhux jagħtawek mela nisimgħu l Virginie. Grazie. Jiena nixtieq ngħid ħaġa fuq dan l-ismieħ għaliex eh, hemm min nies hemm parti interessati li huma essenzjali li ma neqsin. U dana qed taħbi il-kwistjoni ta' veru titkun fuq l-implementazzjoni ta' direttiva servizi. Din id-direttiva x'qed tagħmel tistabilixxi il-bilanċ bejn il-ħtieġa li nifaċilitaw il-ħajja tal-imprizi ta' mod transkonfinali ma' wkoll il-mezzi biex l-awtoritajiet tal-istati membri ikunu jistgħu jirrispettaw numru ta' regoli permezz tan nijiet preċiżi ħafna li huma l-nijiet e nu l-nijiet tal-interess ġenerali. U allura qed nitkellmu fuq li stabilixxu il-bilanċ bejn li nappoġġaw l-ekonomija iżda eh, fl istessin li naraw li nħarsu l-interess ġenerali u jkun hemm il-mezzi l-amministrazzjoni li regoli li jgħablu li jappoġġaw l-interess ġenerali huma eh, mħarsa. U dan huma l-amministrazzjonijiet li stati membri li jridu eh, li ħafna drabi jagħmlu għandhom mistoqsijiet u dubi u hemm raġunijiet warajhom għaliex għandek il-mezzi li suppost qegħdin hemmhekk illi inti tara li tiddefendi u żomm l-interess ġenerali, tħares interess ġenerali. Allora kif taħdem? X'inhi l-perspettiva tagħhom? Għaliex aħna eh, iktar komissjoni privileġat nistaqsi, imma apparti mill-direttiva servizzi aħna għandna ċertu sistemi, per esempio għandek il-one-stop shop, għandek għad-servizzi għad-direttiva ta' servizzi, mux kullħat supplementa eh, per esempio Franza, għandek tim ta' sitt personi li jaħdmu fuq dal-proġett irħin kollu u miljuni ta' euro ta' investiment li qed jintużaw minn minn ġiet risposta direttiva biex nagħtu servizzi l-imprizi. Indek servizzi li mhumiex magħrufa u l-Kummissjoni mhux qed taċċerta l-isforzi qed isiru l-istess mod kull impjeg fl-Ewropa. Hemm dawn l-obbligu fuq l-Istati Membri ma vera l-Kummissjoni tfittajra li dawn l-obbligu tal-Istati Membri qegħdin jiġu rispettati kif suppost. U jiena nsab qed inħassa diffiċli li wara ftit li l-isma daqshekk mela intom għamiltuha proset, intom għamiltuhiex, mela naqbdu narmu kollox fil vizibel Proset il-mina u sissa għal dar għal dak mod ta' kif intom infaqtu l-flejjes pubbliċi. Eh, dawn huma kollha mistoqsijiet fem ċertu dubi ma ħanna mużita ġdida minn floku u kollha xejn xi ħarir. Ejja nieħdu il-tajb ta' dis-sistema ħanna mużita oħra għalix ġdida ma mela laħħa jahda maħjar mill-ieħor. Imma l-Kummissjoni trid tispjega li eżattament kif jista' jkollok il-garanzija li dak li ma rnexxillix tagħmel meta l-istati membri għamlu b'strumenti eh, ieħor ma għamlu issa b'strument ġdid jew sistema ġdida li u għandi diġà problemi ta' funzjonament. Għajna wkoll għandi soqsi oħra l-ura li ħat taħallat l-interess ġenerali u taqada ma' faċilazzjoni u semplifikazzjoni għall-impriżi ta' wisq. Iżda fuq semplifikazzjoni ma nafx insomma il-kollegi kellhom iċ-ċans li fuq l-eni għal dik li għal livell informatika aħjar. jekk taħdem għal amministrazzjoni tu l-imprizi ma naħsibx li huwa l-aħjar rodda, imma ejja eh, nħarsu leha, l-ikard, l-idea li nagħtu l-awtorità kompetenti tal-pajjiżi ta' oriġini il-prerogattiv tal-autorità li reagisce pal autorità kompetitiva tal pajs oriġini li jrid pajs oriġini jgħġbor id-dokumenti u joħroġ il-kart, il-kard. Allura huwa il-pajjiż ta' destinazzjoni jrid ikun konformi ma' regoli tal-pajjiż li korrespondu għal interess ġenerali ma' regoli huma stabiliti minn pajjiż ieħor li jkun ħareġ il-kart. Jiġifieri, kif jista' jkun li inti tirrispetti regoli ta' pajjiż wieħed? li jkun hemm kompetizzjoni lejali u dawn l-affarijiet kollha li l-armonija ekonomika minn fuq ċertu territorju jekk inti taħarġ minn territorju ieħor. Ħajda ħaj wasal għal daq social dumping u tfixli tal-kompetizzjoni. Allura noqogħdux nqabdu nħawtu nħawtu l-affarijiet, aħna rridu nkunu ugwali. L-amministrazzjoni jkunu jistgħu jaħdmu sew prerogativ tagħhom f'dan il-qafas. Well, ik denk dat al een heel deel van uw vraag Grazzi ħafna. Għed mir-rapporter stana forsi ta' tweġiba. Iżda t Marija tixtieq ukoll tressaq komment qabel ma nisimgħu l-oħrajn. Grazzi, jiena staq sempliċement ngħid illi palma qalu l-kollegi tiegħu mal-awtoritajiet uffiċjali illi Svediż eżempju, illi jieħdu kontroll, jkunu il-membri rappreżentati, pa' għal kollegi huma li l-awtorità li ħadkun qed iħossib is-suq intern huwa l-point of single contact. E, mhuwiex awtorità privata jew inkella kommerċjali li ħajkun inkarigat bir Barra minn hekk nixtieq ngħid illi l-e-card kif intqal qabel ukoll m'bebda mod nawar u jew ħatneħħi mill-pjan ta' awtorità tal sati membri li regolaw jew regolaw ċertu servizzi. Li e hija biex jagħmel sa komunikazzjoni bejn l sati membri. Mhix li dejjem mhux qed jirregolaw is-settur tas-servizz, tajjeb li niċċarawha di, grazzi. Ok, dankjewel. Dan geef ik nu graag het woord aan uh, Mark Tarabella. Mark Tarabella. Bien, bah pour rassurer tout le monde. Euh, naċċerta l-kolħat illi dawn jagħtu li kard il-konsil empty card għalija. Dak li qed isens insaw sejħulu. Jiena smajt il-Sur Pezzola, il-Sur Pico, illi kol għal illi eh, il sur Kliko li għaxinu essenzjali biex jaċċerta illi ikun hemm su garanzija ta' kualità ta' servizzi, imma anki is-Sur Ġan Mart illi kellem fuq il-ħaj il-ċittadini wkoll u issemmet ir reticenza għall card għaliex huma, dawn mista solvi l-problemi li diġà jeżisti. Għamin kajja jekk is-servizzi qed jaħdmu mod transkonfinali u taħt direttiva ta' servizzi għandhom bżon forse xi problemi li tibqa li konna din lodda li tkun tista' jista' jkollu riskju li taqret il-suq intern għax rridu nifokaw fuq is-servizzi għax-ċittadini u jis l-servizzi jiċirkulaw hija eh, importanti imma Tiġa qed isseħlu minn ġurnata hemm dawk l-pajjiżi kif intqal minn Rever Rozier li mhux qegħdin iħarsu r-regoli tad-direttiva li t tiġi trasposta oħrajn iva allura jizek, et huwa daħ fil wiċ għal min segwi regoli biex idaħal direttivi. Palma qalu Ija eżattament ma qalet il kommissjoni tal-Business Europe Jekk inti mbagħad mod parallela servizzi addrettiva tas servizzi li ħad tiġi nitamgħu fi fit triq it-tajba. Jekk ħajkonna sa proġett e-card illi kontra dak il intqal mill-Business Europe tista' distrutturizza il-kapaċità illi kollok elementi ta' kontroll għal kapaċità professjonali, għal kapaċità tal-mod ta' kif is-servizz jista' jingħata jiġi offrut u il-pajjiż ta' li qed jospita jista' jispiċċa fawċ eh, allura riskju illi wieħed jizgitxa ir-regoli eh, hija problema, hija riskju illi aħna nafu diġabija. U eh, per eżempju, settur ta' kostruzzjoni, anke ħafna setturi oħrajn, fl-anġenziji interim, tal-gwardjani, Eh, servizzi differenti insomma illi huma l-iktar esposti għas social dumping u għal kompetenzi zleali f'ximdaqiet bejn is-sistema ta' protezzjoni soċjali kif aħna nafu minn pajjiżi oħrajn mill-Ewropa li huma differenti eh, varji bejnietom u rridu eh, niktar nifukom tal-Europa ewropa tipprova tkun iktar soċjali li hija sempliċi nitlab l-atturi qegħdin fuq il-post. Ma partikar sur Pezzola u sur Ġammar. Pezzol. Għawnek, ehm, kif taħdem fil-parlament? Mux għax maġġiċ il-sur klikom biex ma jwġibx, imma eh, intom taħsbu id-lum mil ġurnata il teknika Ewropea eh, kif aħna naħdmu fil-parlament u kodeċizjoni tal-konsil. Huwa possibbli li indirizzaw dan il-tekst jew kun aħjar illi nirrifjutaw naqbdu mill-bidu u ngħidu isma' kummissjoni qabad jara nagħmlu ħeġej, forġi aħjar, imma jgħidu l-kommissjoni oħroġ b'tekst aħjar illi mhux għaj jipprova illi eh, illi mhux qed jipprova jemina l-kompetizzjoni ma anzi jtejjeb il-ġustizzja speċjalment għal ħaddiema. Jiena niftakar l-ikbar problema għal-Bonkenstein kienet illi kien il-pajjiżi ta' oriġini imma ċaħat illi jaċċetta l-e-card. Allura aħna rridu illi aħna qegħdin nippruvaw irdu il-suq waħdini fil ħar mill-aħħar. Allura aħna irridu forsi mruk naqdu pruvaw dan il-kortex misax nikorġuħ, na xarħajn qadhom il-bidu, nibdom il-bidu. Eh, Grazzi Grazie ħafna, Ivan mistoqsija li miss. l-onorevoli xojdrova. Rapporter. Iva, jiena segwit b'interess kbir il-kontribuzzjonijiet tal-mistiedna tagħna u jien nixtieq ngħid ukoll illi il-kontribuzzjonijiet tagħkom ikolli ngħid illi nevalwhom mod differenti minn kif qal il-kollega Tarabella. Jiena naħseb li hemm bosta opportunitajiet għal kumpaniju għal mod ta' kif aħna nistgħu naraw li nifaċilitaw is-suq tas servizzi permezz ta' din il-karta. Naturalment hemm ħafna jista' jkun hemm oġġezzjonijiet jew proposti ta' kif aħna nistgħu ntejbu din il-karta, iżda jiena nixtieq ngħid dan li ġej. Lil um, kollega Tarabella għal illi aħna iffutajna favur is-soċjetà digitali biex nippruvaw nofru iktar opportunitajiet għall ewropa u sali minna dan, jiena naħseb li ma nistgħux nevitaw li naċċettaw strumenti li huwa strument ċar favur il-simplifikazzjoni fis-servizz ta' eh, fil-industrija ta' servizzi, dan mhuwiex regolament ġdid u mhuwiex qiegħed ibiddel xejn fl-istandards soċjali tal-Istati membri. U fil-fema tiegħi allura dan huwa strument illi huwa marbut ma' l-għotja ta' servizzi fl-istati membri u propju fuq hekk qegħdin nitkellmu f'dan id-dibattitu. U r reprezentat ta' Sir Franz għal ek u koll, eżat kifet tajjen ġifiri li permezz ta' dan embosta regoli u standards li għandhom ikunu armonizzati li mumiex ħajħorġu minn Brussell, iżda anka li jistgħu jkunu armonizzati matul il-proċedura jien naħseb li din hija opportunità li aħna qegħdin nofru permezz tal-ikart, ġifieri illi aħna ħajkolna armonizzazzjoni illi tista' tkun sirja setturi kollha differenti. Jiena għandi mistoqsija wkoll fuq is-settur tal-assigurazzjoni. Jiġifieri jekk L-armonizzazzjoni bħal din għas-settur ta' assigurazzjoni xħatkun tkun problematika jiena naħseb illi. Għanna niddiskutu verament l-aspetti tekniċi tal-din il-karta elettronika. Unsaqsel mistoqsija l-Kommissjoni u kol kif t tista' tkun din situazzjoni. sitwazzjoni Għafi t wuħt għan eh, Pascal Arimo. Grazzi. Oscar Remos. l Annelien, proficiat voor de voorzitterschap. Um, ehm, that is... Grazie. Se nitkellem bil-lingwa tiegħi l-Olandiż. Dik kien xi pożittiva se nitkellem bil lingua tiegħi biex naqleb pal ġermaniż Stellt, vielleicht wird sie im Rat Empty Card genannt, aber ich glaube, dass die Grundidee davon stimmt, dass man in Europa Dienstleistungen Aħna fl-Europa is-servizzi u il-fatt li aħna nixtiequ dawn servizzi l fuq transkom finali? Aħna nafu li għandna dan id-dokument d-dimna bħalissa nafu illi wkoll imbosta opinjoni differenti li għaddim ma stabilixxejx pożizzjoni konkreta. il affarijiet li jħabdu ma żewġ affarijiet l-ewwel nett jiena insaqsi f'din il-proposta l-amministrazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini edha tam edha tkun propju flok xol tal-kumpanija għalli jarraw eżattament il-servizz għandu jenata fil-pajis kif għandu jenata u dinja mistoqsija nxten saqsil il-panelist kolla jekk u ma jasbux li amministrazzjoni bħal di testax tkun stabilita b'dan il-mod mod illi eh, jista' permettina li naġixxu b'mod maġġel ukoll din hemm mistoqsija kol issa li jmiss li nixtesa sija sur Pezzolo. U aħna edna illi il-qasam u koll tal-industrija tal-kostruzzjoni għandha tkun eskluża minn dan kollu aħna fuq dan m'għandniex opinjoni konklusiva iżda nixtieq insaqsi wkoll fuq iktar każijiet li rridu nsemmu li staw waslu għal Lotja ta' dawn il-servizz ħalli bekk ikonna argumenti favur jew kontra ħalli naraw jekk verament għandix ġustifikazzjoni biex neskludu l-industrija tal-kostruzzjoni minn kam ta' applikazzjoni. Iżda nixtieq nkunna verament fl-ekonomija reali x'qiegħed jiġri u x'jista' tkun ir-raġuni biex aħna neskludu mill kam ta' applikazzjoni l-e-card li tista' twassal anke għal prattiċi illegali nixtieq nkun naf bliema mod. Grazzi. Dankjewel Pascal. Uh, Andrea Schwab wil ook nog graag tussen komen. Ik zie dat... Er- Grazie. Mela, il-kollega Lejnis mux prezenti u mannix aktar tal-bit tal-kelma. U għallura nerġa' għaddi l-kelma l-ura l-membri tal-panel għat weġibit taħħom. Mela, l-istess sekwenza għal l-interventi. Is-sur Lobrano għal Business Europe jibda. Grazzi, grazzi tal-li rġajtu tajtun il-kelma, diskussjoni saret waħda interessanti, ferm. Forsi nista' nibda bil-punti tas Sur Tarabella. Jina tassew napprezza il-level oli ta' fiduċa li Sur Tarabella għandu f'Business Europe kun xaħġa sewa kieku aħna nkunu nistaw eh, nikbu proposti biex bekk ikonna suq intern jaħdem kif suppost, pero serjament. Ovvjament, li nkunu kostruttivi ma jfessirx li dejjem najdu proċess il-Kummissjoni dak li għamlu, għalix ovvja kien hemm diversi proposti li ġew diskussi fl-aħħar snin u aħna dejjem ukoll ġejna mitluba xtaqna kieku ġejna mitluba ngħidu aħna l-fema tagħna, però dak dibattitu ieħor, però iva. Aħna interessati biex is-suq intern jaħdem kif suppost, però ma naqbilx miegħek dwar il-fatt li l-proposta se dajje fil-kontrolli li jistgħu jsiru mill-Istati membri. Jiena minix qed nara din il-ħaġa bl-ebda mod fil-proposta u ċar li il-proposta tal-kontroll aħrari fiħdan il-pajjiż ospitanti kif għandu jkun. U kif edna qabel, ma rridux imbidlu f'dan il-fatt. U dan il-punti wassalni għal punti oħra li notajt. Um, diversi punti li xtaqt inwieġa għal-jom jek permetti li il-President, għonek ta' kien referenza għal proposta volontarja. Naħseb Ivan da tibqa tali u importanti illi il-proposta ma sirx kif intqal rekwizit addizzjonali, pis addizzjonali, xi ħaġa li n jistaw jistgħu huma jiddeċidu jużaw xi le jekk iħossu li l-ħaġa ta' għal għalihom. U allura il sistema trid tiġi mtejba biex tassew tkun attraenti għan-negozji nkella mis-se tintuża biżejjed. Issa dwar l-ambitu, forsi rrid niċċara l sinjura Karozza bil dak li jiena spjegajt. Mela jina għet li fil ġejjini nittamaw il-li kollox jimxi sew l-ambitu jitwessa żewġ setturi oħra. Għalissa huwa ċar illi dan huwa punt kontroversjali. Jekk xi setturi tassew jixtiequ jiġu esklużi, din ċaġa li niddiskutu b'serjetà ma' setturi, aħna bħala Business Europe nixtiequ kemm jista' jkun ikonna kuntat ma' dawk illi benefikaw anki mill-setturi involuti fis-suq intern u anki l-inklużjoni ta' dispożizzjoni fejn aħna nippermettu il-firxa ta' servizzi b'mod transkonfinali għax ħaġa nixtiequ, jiena minix qed nitfa' dubju fuq dak li għal mill-Kummissjoni jew anki mill-kollegi hawnhekk, però jekk hemm nuqqas ta' dispożizzjoni transkonfinali allura mbagħad jista' jkun hemm Eh, bżon tajnuna. U il-karda l-għura jista jgħin anki biex aħna neliminaw ċerti proċeduri amministrativi zejda. U bekk ma nasibx li dinja ċerta determinanti fi diskussjoni tagħna. Issa dwar it-tip ta' xkil regolatori li jridu nindirizzaw. Naħseb illi hemm wieħed li ta' spiss jissema. Il-forum eh, li huma mitluba il-fornituri jkollhom eh, ukoll jikkonformaw magħhom meta jkunu jridu joffru servizzi b'mod transkonfinali. Ma nasibx li ma għalfejn jitolb aktar dettal, li ġdan jista' joħloq għal konfużjoni. Qegħdin nitkellmu biss hawnhekk dwar il-faċilitaw il- proċess amministrativ. Issa unik il-prostat naraw ukoll il-fornitur irid jispjega x'tip ta' servizz huwa joffri huwa importanti nifmu illi din hija xi ħaġa dinamika ferm tista' tibda ċertu servizzi imma mbagħad tbiddel toffri servizzi oħra u xi kumpaniji wkoll jipprovdu numru ta' servizzi bekk ikun eh, utli jekk il-kard jiċċara li inti bħala fornitur tista' tipprovdi dawn is-servizzi kollha u mhux titlob kard wieħed għal kull servizz li inti toffri Iġifiri, biex bekk u ikun jistanki jiprovdi servizzi anċillari, issa la jemaj. Aħna naqblu ma l-ideja li dana kollu jorbot ma la jemaj, pero xorta wahda għatem son aktar xol biex bekk la jemaj tassew jaħdem mutaħjar f'su intern. Jekk joġbok lejt il-President, tista forsi tibda tikkonkludi għaliex għanna tlet kellima oħra u għanna xar minuti t dispożizzjoni tagħna. Iva, mela l-valur mizjut. X'inhu? Paragon mal-passat, il-fornitur jibbene jkollu benefiċċju illi kollu autoritajiet nazzjonali milli ikollu għot jindirizza autoritajiet li eh, li minn pajizu. Umbat dwar il-prevenzjoni tal-abbużi fil-femma tagħna Aħna ma nqisux illi konna xi tip ta' fornitur illi ikun irrid jitkellem f'pajjiżu stess dwar rekwiżiti ċ-ċertifikati tiegħu jekk dawn ma jkunux konformità. U allura aħna nħossu li din it-trasparenza addizzjonali se tkun ta' benefiċċju tindrizza l-abbużi u mhux iżidhom. Fl-aħħar, l-għot l-istat membru kif issemma. Naħseb dak li huwa importanti hawnhekk huwa li naraw illi jkun hemm l-approvazzjoni ta' ċi ta' stati membri li jagħmlu xi ħaġa u jekk le allura jippermettu il-fornitura ta' servizzi. Mbagħad u li huwa vantaġġ huwa li inti titkellem ma' awtorità fl-istat membru tiegħek bil-lingwa tiegħek, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nad il-kelma il-sur Petzold biex iwieġeb għal mistoqsijiet tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll għal mistoqsijiet. Mela nibda fl-ordni illi tresqu. Sur Ekegard, mistoqsija dwar is-sistema volontarja volontarja għall-intraprizi IVA, però mandatori għall-istati membri, ġifiri jekk xaħat jiġib kard pal din, l-istat ospitanti ġiet jaċċetta mbagħad ikollok proċedura inizjali fejn tista' titlob tista' saqsi mistoqsijiet, però ġara darba l-kard ikun validu, din hija validu għal dejjem il-ħaġa u allura Kasper, jenna ma kellix reazzjonijiet għal-kommenti tiegħek, għalhekk jogħġbok nitolbok iżżomm skit, mela, siket, mela, il-proċedura li trid tiġi rispettata Dana, ovvjament, il-proċedura trid tiġi rispettata sakemm ikollok sospensjoni skont il-każ u hemm persuni illi f'dak iż-żmien xorta waħda jispiċċaw xogħolhom fuq is-sit u allura l-istat membru għandu problemi speċifiċi għaliex x-xogħol jibqa' dej. Issa bil-kard kollox huwa bil-kontrarju, jekk ikun hemm dubi serji, sa kemm ma jkunx hemm element kriminali involut dak eh, dik ħaġa oħra, però allura jrid ikun hemm rispett tal-proċedura tafu id deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dan l-aħħar dwar dawn id-dajjes Ġermaniżi bl-impjegati Zvizzeri li jaħdmu Franza hawnhekk ma kenniex irtirar mill-awtorità ta' oriġini, però kien hemm l-element ta' rispett. Bekk qed nara illi il-kar donnu qed seqbad l-istess direzzjoni u bekk sabiħ li ngħidu illi hija xi volontarja, però li għandna ħal oħra mhix volontarja mandatorja. Issa inti semmejt eh, li fin-natura din hija xaġa transkonfinali le hija il-manoranza tal ta' dawn il-kontratturi illi jaħdmu b'bot transkonfinali għax ħafna drabi ma jaħdmux il-bot mis-sit tagħhom u allura ma jkollhomx għalfejn iħallsu għall-akkomodazzjoni għal ħaddiema tagħhom. Dik hija xaġa standard jekk hemm konfini ma timur transkonfinalment u mbagħad għanna u kol kumpaniji oħra li huma kbar ħafna u jaħmu dwar id-dinja, pero ħafna mill-kontratturi eh, ma jitbedux mill-pajis tagħhom. Eh, Situazzjoni hija hekk dik hija r-realtà. Mela, signora Jakkenzari u kol għamlet mistoqsija li aħna fil dwar valur Iva, aħna ma narawx valur miżjut u spiegajna għalfejn. U anki dawn huma punti li qed jiġu diskussi fil-federazzjoni. Sur Tarabella jkun aħjar forsi li nirrifjutaw aktar milli li rimedja, rimedju għal proposta twali. Mux biss il-settur ta' kostruzzjoni huwa involut. Kiku din hija xaġa proposta biss tal dan is-settur, kiku ngħid iva itlob il-Kummissjoni tagħmel xaġa aħjar. Aħna u fost is-setturi msemmija u naf din situazzjoni fejn ikun hemm nuqqas ta' parzjali għaliex ovvjament hija xi ħaġa li wieħed irid jara mal-Kummissjoni u forsi mbagħad mal-Federazzjoni involuti. Mbagħad kellna mistoqsija dwar eżempji ta' prassi legali. Jew aħjar abbużi potenzjali. Xi ftit jew wisq Din hija xi ħaġa li diġà teżisti. Jekk tista' tinjora il proċeduri, allora dana jista' jsejr tarmi l-kard u ġib kard ieħor. U nafu illi għaw min jiddedika bost enerġija għal affarijiet bħal dawn. U iva kena kazijiet ta' abbuż. Kenna numru ta' Portugiżi jaħdmu fuq sitta kostruzzjoni fil-Ġermanja u kollha kien jitkellmu bil-Pollak. U kellhom passaporti legali Portugiżi. Allura, minn kollox jista' jgħinqala jekk suppost għandek tagħti ċertifikat dik ħaġa, però minna l-oħra jekk li kard jikollok kollox kollox ikun fuq il-kard. Issa, jekk inti tajt eh, ma tafdax l-amministrazzjonijiet tal-istati membri l-oħra, dik ħaġa oħra, pero jekk tara xieġri bil-E111 din il-kard partikolari, allura donna kuti trid tafda kollox, kważi kollox, u għallu diffiċli tifhem eżattament xieġri. U naħseb bekk u ġib tal-mistoqsijiet kollha, grazzi ħafna, Signor President. Grazzi. Sena nagħti kelma lil Sur Kliko de Anna. Nħossu li dan il-tekst għandu jitjib hemm inizjattiva ta' armonizzazzjoni mal-Likard. Aħna nafu illi hemm difetti fuq il-lingwaġġ attwali. Mfissirx illi, f'eżempju, fatt li mhux qed jisemmew l-assoċjazzjonijiet bħalna hija ważbal għalina jridu jsejbuh. Imma hemm difetti oħrajn iktar prattiċi iktar konkreti biex naraw li kifet naqdu l-aspett morali u l-aspett ta' kriterju ta' kompetenzi biex nikpreċizaw li persuna li tiġi minn pajjiż ieħor jaqat l-eżigenzi tiġijiet li aċċerta r-responsabilità tal-fiduċa kif ukoll il-fidibilità minn naħat kemm ta' serb tal-ċittadini kif ukoll konsumatur u l-imprenditori iżda hemm suġġetti illi ġew identifikati aħna dejjem nidifikaw fuq kwistjonijiet prattiċi indaħlum fit tekst illi jkunu differenti bejn settur jew ieħor bejn il-kostruzzjoni u esperti tal-accounting mhux l-istess ħaġa, mhux l-istess sfidi, mhux l-istess atturi involuti, mhux qegħdin fuq l-istess qasam. Allura dak li aħna rridu ngħidu li fl-ikar aħna għandna strument illi jifavorixxi din il-flessibilità waqt illi u kol tista' tinkludi ċertu eh, rekwiziti ta' morali, etika, kodiċi morali u ta' etika u ta' kwalità u kompetenza imma dan id ikun skont is-settur biex tkun tista' solvija sew. Għafna kif qegħda naraw pala xplu u dan nistgħu nikkontribwixxu għalih dak li huma l-esperjenza li għanna fil um, per esempio fil-accounting, nistaw natu um, l-esperti tagħna fuq l-turi kolla differenti involuti. Jammar from Insurance Europe. Grazie. Sur Jammar. Grazzi. Sur Lopigard. Ma tkun xi ħaġa volontarja għal kumpaniji ġi l-obbligu għal ċertifikazzjoni jew xi tip ta' starija fuq talba hija xaġa obbligatorja u l-kwistjoni hija din xaktar tina trid tiġi wkoll preżentata b'mod standardizzata u b'hekk dan japplika l-kumpaniji biss attivi dawn ir-reġuni jew stati membri partikolari, jiġifieri m'hekk m'hemmx interess transkonfinali ikollhom il-wet u rekwiziti kollha biex ikollhom iċ-ċertifikat li tlub issa l-valur miżjud. Hawnhekk is-settur hija situazzjoni speċifika għaliex mhux suppost nibbenefikaw mill-e-card għaliex aħna meqjusa bħala xkiel għal għat-twettiq ta' suq intern, pero mill-ġdid aħna nħossu illi klienti kollha ukoll ma jbenefikawx mid-dispożizzjonijiet rabta mal-assigurazzjoni, bekk iva hemm differenzi bejn l-istati membri, jiġri aktar diffiċli illi jkun hemm kopertura tal-assigurazzjoni meta jrid tkun hemm azzjoni transkonfinali, però hemm soluzzjonijiet u d-dispożizzjonijiet fil-proposta ma jenux kumpaniji li jixtiequ jitħu f'dan l-ambjent transkonfinali. Issa s-sur Tarabella kellu mistoqsija dwar x'namlu bil-proposta. E hawnhekk nikkummenta anki mill-perspettiva tas settur jiġifieri dwar tliet dispożizzjonijiet li għandhom x'aqsma l-assigurazzjoni. Aħna ma narawx mod kif nistgħu ntejbu dawn id-dispożizzjonijiet nemnu illi hemm kwistjoni essenzjali brabta mal-identifikazzjoni tal-problema untenni. Mill-perspettiva tagħna dawn id-dispożizzjonijiet mhux se jgħinu lill-klijenti kollha u bekk ikun tapis anki biex eh, kollox jiġi implementat x'taqt ngħidu dan il-punt. U allura mill-perspettiva tagħna dawn m'għandhomx jiġu inklużi fid-direttiva u bekk din hija tweġiba għal suġġeriment tas sinjura Xojtrova għall-esklużjoni tas settur tal-assigurazzjoni mill-proposta, issa ma sax nikkummenta fuq il-kwistjoni ta' pis amministrattiv u kif nindirizzaw il-qafas kollu kemmu, pero xtaqt najt illi mill-perspettiva tagħna ċertifikat, ċertifikat li jirreferi għall-assigurazzjoni ta' indennità f'pajjiż partikolari ikun ta' użu limitat biss għal stat membru minn ma nirreferu għal peace insemmi illi l-valur miżjut għal dak li nxaqsa iċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni fil-femma tagħna kien xi ħaġa limitata ferm għal istati membri differenti. Grazzi. Grazzi. Mela, qabel ma nisimgħu il-Morgan Lockegard għal konklużjonijiet, nixtieq għaddi l-kelma l-kap tal-unità tal-Kummissjoni Ewropea u nitolbok iżom fil-qosor għalix l-interpreti ġentilmen tawna 10 minuti biex jibqaw jaħdmu, anki jek skadilom il-ħin, pero fil-qosor ħafna kjoġabkom. Nifraħlek, President, għal-nomina tijak, aħna nitu pjaċir naħdmu miegħek. Komitat tant importanti għal-Kommissjoni. Jina mussen wieġeb għal punti kollha interessanti li smajna l-lum, pero permettu li najt il-proposta tal-Kommissjoni tista tiġi deskritta bħala cake kejk bilanċat, forsi kejk Ingliż bil-frott, illi komplikat, però nutrienti ħafna jekk ir-riċetta taħdem. U aħna lesti illi nejnu lill-kumitat biex ir-riċetta tkun waħda tajba għal dan l-istrument biex bekk innaqsu xi ostakli li jeżistu għal dawk li jipprovdu servizzi mhux forsi xkil kollha, però l-aktar li ma importanti. Grazzi ħafna tal-li kelkom dan ismiħ illum għaliex kienu tli ferma lina u bekk nittamaw il-nkunu nistaw nenukom fil-ħidma ta' Grazzi. Tajjeb, mela, semmejna l-baqar, semmejna anke l-kejkijiet illum, ma titkellem fuq kollox. Grazzi. Eh, Morten Lokengard, l-osservazzjoni tiegħek biex tikkonkludi. Grazzi fil-qosor. Minna ħata aħna u kol xtaqna nir-ingrazzjaw il-parċipanti tal-panel għalix jekk għanna nihdu l-metafora tal-kejk naħseb it-taxktina x-ingredienti l-lum u naħseb jina minna għatajm tal-inqas eh, issa għandi idea aħjar ta' xewħut mill-kussjoni ta' l enin involuti. Ma najdu li pek għedin xel xie stadju avanzata xadda fil-bidu. Unitamaw illi fl-ħar mill-ħar konna leġislazzjoni bilanċata U din hija l-ambizzjoni tiegħi wara kollox. U bekk jiena naħseb li għandna li ringrazzjaw il-mistidna tagħna, l-parċipazzjoni tagħhom u minissa issa l-qudiem aħna sejrin inkomplu bid-dialogu tagħna magħkom ilkoll u intom dejjem eh, lesti u dejjem nistgħu nilqawkom fl uffiċċji tagħna biex inkomplu diskussjoni. Grazzi ħafna. Grazzi Morten. Jiena m'għandi xejn aktar xi nżid bħala korrelatriċi ċertament se jkollna kollaborazzjoni tajba li tibqa' dejja jiena nirringrazzja lil mistiedna l-esperti li ġew illum is segretarja ta' Limko wkoll grazzi għall-organizzazzjoni perfetta ta' smih. Ġentilment il-President ringrazzja lill interpreti U bekk l-iklat tajba u niltaqgħu war nofsinhar, grazzi.